l-ambasċatur Uxaskas, rappresentant speċjali tal-Unjoni Ewropea u kap ta' delegazzjoni Ewropea fl-Afganistan minn Marzu tal-2010. L-ambasċatur Użaċkas huwa l-ewwel uffiċjal b'żewġ responsabilitajiet mitħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. U dan jidħol tajjeb ħafna ma' suġġett ta' dibattitu tagħna tal-lum. Afganistan huwa paradoss fil-punta tħassib tagħna. Minnaħa ħafna mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea huma involuti militarment iżda l-lin mill-ambitu tal-CSDP hija koalizzjoni ta' ma' NATO fejn l-istati membri tagħna huma attivi fl-Afganistan. U minnaħal oħra mbagħad għandna EUPOL CSDP missjoni tagħhom hemmhekk li qiegħda hemm biex tagħmel taħriġ ta' livell għali għall-pulizija fl-Afganistan. L-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar eh, entitajiet li tipprovdi żvilupp u assistenza u hija l-akbar donatur fl-Afganistan. L-Unjoni Ewropea għandha strateġija ambizjuża ħafna għall-Afganistan u nħarsu l-qoddim biex nisimgħu mill-ambaxxatur u żaxkas biex jgħidilna kif sejrin l-affarijiet. Grazzi President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u membri tal-Parlament Nazzjonali, Sur Albertini, huwa pjaċir għalija li nkun hawn lura fil-Parlament Ewropew fil-kapaċità tiegħi bħala kap ta' delegazzjoni u rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Afganistan u li nkellimkom dwar l isfidi li qed ħabbat wiċċa magħha li CFSP fl-Afganistan wara t trattat ta' Lisbona. Ħafna seħ mill-ewwel indirizz tiegħi lill-Kumitat Afet f'Marzu kemm fuq ix-xena politika fl-Afganistan fejn saħħu tliet avvenimenti il-konferenza f'Kabul, l-elezzjonijiet fost oħrajn li saħħu anki l-appartenenza afgana u anki bidħul fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona bi dispożizzjonijiet komplew isaħħu il-CFSP u CSDP fuq il-post. Fil-wasla tiegħi f'Kabul l-uffiċċju u delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea saru entità waħda delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Bħala riżultat ta' Trattat ta' Lisbona, delegazzjoni ħadet ir-responsabilità tal- presidenzi rotatorji ta' qabel fl-Afganistan u issa jiena nirrappreżenta, nikkoordina u nirnegozja fisem l-Unjoni Ewropea mal-imsieħba tagħna tal-Afganistan. Kun hemm laqat kull ġimgħa mad delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex nagħmlu evalwazzjoni fuq il-post biex insawru messaġġi politiċi u nikkoordinaw żvilupp proġetti ta' żvilupp biex nuru li aħna na preżenza fl-Unjoni Ewropea tkun aktar koeżiva u aktar ta' influenza u għalhekk irridu waslu dan il-messaġġi fil-postijiet kollha fl-Afganistan, fil-spettru politiku kollha tal-kollu tal-Afganistan. Bl-implementazzjoni ta' pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea, bl iżvilupp l-politika barranija u l-involviment tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan. L-involviment ta' ċittadini Ewropej u l-komunità internazzjonali kollha kemmi hija marbuta bisħieħ ma' sigurtà u stabilità fl-Afganistan. Huwa ċar li bisforzi b'saħħithom tal-komunità internazzjonali biss flimkien mal-organizzazzjonijiet internazzjonali kif ukoll atturi oħrajn li qed jaħdmu fuq il-post nistgħu tasaw nkunu ta' kontribut biex nindirizzaw it-teddidiet reġjonali u globali li ġejjin mill-Afganistan. mill afganistan l-terrorizmu, l-estremizmu, dragi u traffikar tagħhom u r-reati. Jiena naħdem fi spiritu tajjeb ħafna mal-kollegi u ħbib il-rappresentantoli tal-ġnus maquda u anke tan-NATO. Il-kol flimkien għet ikonna kuntat mill-qrib mal-ġeneral Patreus, mal-ambasċatur Karl Leikendri u rappresentanti internazzjonali oħrajn fl-Afganistan kollha għanna mandati differenti, naħdmu bħala tim, ma dan kollu għall-istess għanna. U lan komuni tagħna huwa li jkollna Afganistan tkun aktar stabbli li fi żmien tlieta sa ħames snin oħra taħdem għal aktar sigurtà u aktar stabilità li tippermetti li nagħtu l-responsabilità kollha fidejn l-Afganistan biex ikun hemm aktar ekonomija b'saħħitha lil mid-drogi. Din nistgħu nġenerawa biex dak li qed nagħmlu fil-pajjiż ikun sostenibbli u jkun jista' jipprovdi servizzi bażiċi madwar il-pajjiż. Flimkien mal-forzi Afgani l-antana huwa li noħolqu u nibnu il-missjoni ta' Jupol u din il-missjoni kienet edha hemm biex tħarreġ il-settur tal-pulizija. Iżda dan kien biss parti waħda mill-azzjoni Ewropea sabiex tiżviluppa u s-saħħaħ il-gvernanza tal-Afganistan. U dan ħarreġ il-Polizija Nazzjonali tal-Afganistan u anki wassal riformi fis-settur ġudizzjarju. Lilin mis-settur ta' stat ta' dritt l-Unjoni Ewropea kienet kellha rwol ewlieni fil-tħaddin politiku fl-Afganistan kemm il-Kummissjoni kif l-Istati membri nefqu iktar minn 8 biljun euro fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp mal-Afganistan mill-2002. Il-kol flimkien qed nikkontribwixxu biktar minn biljun euro għall proġetti tal-iżvilupp kull sena fl-Afganistan. Appoġġ mill-Budget Ewropew għall-assistenza għas setturi pal bidja, żvilupp rurali, l-istat dritt, gvernanza u anki s-saħħa aħna qed nagħtu attenzjoni sieħa biex nippromovu drittijiet tan-nisa u drittijiet tal-bniedem u ħafna mill-isforzi tagħna jmorru organizzazzjonijiet ċivili li nżommu kuntatt mill-qrib magħhom. Per eżempju, reċentement provajna provdejna appoġġ għall-istrument ta' stabilta għal netwerk Afgan tan-nisa biex nipromovu riżoluzzjonijiet ta' ġnus maquda li tal-1925 biex nizviluppaw il-paċi u nkunem hemm iż-żamma tal-paċi. Aħna rridu li jkun hemm kooperazzjoni reġjonali u kena rwol ukoll freka konferenza reġjonali fl-Afganistan biex bekk insawru l-agenda għal kummerċ, tranzitu u l-ġestjoni fil-frontieri tal-Afganistan u l-ġirin tagħhom. Konna tnejn kol biex nistabilixxu ċentru ta' kooperazzjoni reġjonali għall-Afganistan. Konfinanzjament rmexxejna l-proġetti tal-ODC biex ikun hemm kontroll u jkun hemm aktar rizorsi għall-gvern u l-isforzi tal-gvern Afgan Qed inħeġġu wkoll kooperazzjoni reġjonali billi nappoġġaw il-Pulizija tal-Afganistan. U għalhekk għandna appoġġ sostanzjali għall-bidja u l-iżvilupp rurali qed nagħtu modi tanġibbli biex ngħinu l-bdiewa jkollhom alternattivi fuq medda twila ta' żmien għal eh, tkabbir tal-peprim. Speċjalment permezz tal-font allokat qed nippruvaw ngħinu biex immorru lilin mill-vjolenza, lilin mill-organizzazzjonijiet terroristiċi u fl-aħħar mill-aħħar ikonna Afganistan li kollu il-paċi u stabilta. Qed naħdmu wkoll fuq pjan ta' tranzizzjoni u l-sur Rasmussen ħajitkellem fuq dan ftit ieħor. L-Unjoni Ewropea qed tipprovdi input kemm mill-Istati membri iżda anke permezz ta' delegazzjoni f'Kabul aħna jista' jkollna rwol importanti x'naqdu biex nappoġġaw it-tranzizzjoni li darba tibda, per eżempju permezz ta' Jupol billi niprovdu taħriġ f'provinċi aktar eh, siguri fir-reġun. Membri tal-Parlament, l-Afganistan huwa post ta' sfida u diffiċli. Kien hemm 30 sena ta' konflitt, ħafna eh, l-litterizmu u anki interessi minnaħa tal-ġirin kif ukoll nuqqas ta' sigurtà. Minkejja dawn l-isfidi bħala ma qalet ir-rappreżentantoli Sinjura Estin fil-konferenza ta' Kabul qed inżommu mal-mewdiet tagħna qed nagħmlu appoġġ għal prioritajiet tal-Afgan tal-Afganistan qed inżidu l-appoġġ tagħna skont il-pjantazzjoni tagħna u l-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Membri diġà żammu mal-wedit tagħhom. Is-sena 2010 fija aktar ħeġġa minn naħa ta' tmexxija tal-Afganistan biex hemm aktar appartenenza u żamma tal-istabilità u s-sigurtà tal-pajjiż li l-komunità internazzjonali tappoġġa. Palma seħ f'Ġunju il-kollega talab li kunem messaġġ ta' paċi għall-Afganistan. Iktar minn 500 delegat miġbur f'Kabul ressa d-dim roadmap biex ikun hemm paċi u rekonċiljazzjoni tal talba tiegħi kien hemm fond minn Unjoni Ewropea għal għal entità partikolari fl-Afganistan biex ikun hemm pjattaforma sabiex nitlu f'dialogu mal-gvern biex niżguraw dialogu miftuħ fuq il-proċess ta' rikonċiljazzjoni. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-Afganistan u taħt it-ħeġġiġ tagħna u l-appoġġ tagħna 300 mara kienu rappreżentanti nazzjonalment. U dan nkiseb grazzi għall-organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u jikontribwixxi għal aktar apprezzament tar-rwol tan-nisa fis-soċjetà. Kien hemm ukoll appoġġ ta' Kunsill Qoli tal-Paċi li għadu ma ġiex imwaqqaf iżda prova jara kif jista' jidħol fi dialogu mal-oppożizzjoni armata. F'Lulju kien hemm ukoll puntawlini li l-ħaqna fit-triq tal-Afganistan lejn tmexxija Sirja. Kien hemm 80 delegazzjoni li hija l-ewwel darba fl-Afganistan mill-1974 seħħet mingħajr ebda inċidenti ta' sigurtà fl-20 ta' Lulju. Il-konferenza evitat ukoll il-pledging trap u fukat fuq it-tranzizzjoni tal-Afganistan, fuq ir-responsabilità u fuq il-binja tal-gvern. Qabel il-konferenza ta' Kabul, l-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti biex tiżgura li l-impenji fuq il-konferenza ta' Londra fuq tmexxija tajba u stat ta' dritt ikun eżerċitati mill-gvern. Issa huwa ta' importanza ewlenija li l-Unjoni Ewropea bħala kif ukoll l-komunità internazzjonali tagħmel pressjoni biex bekk l-Afganistan iżomma l-impenji li ħadet u tibiddilhom f'riżultati tangibbli. Biex bekk ikun hemm miżuri kontra l-korruzzjoni għax minnajrom musa jkunem zvilup ekonomiku għall-Afganistan. Meta nosservaw aktar rwol minnaħa tal-Afganistan, aktar impenn minn dak il-pajis biex hemm stabilta u paċi, naraw li nistaw nimxu l-qoddim. Iżda rrit ikunem ukoll ir-rida u l kapaċità li dan iseħ. Il-gwerer u l-konflitti ħallow ħafna eh, situazzjoni mwera fil-pajis u kien hemm ftit nies li kienu bil-ħiliet li għadhom hemmhekk fuq il-post. Għalhekk hemm ħafna xkil biex ikun hemm sem effettiv għal-gvern fl-Afganistan. Fl-Afganistan hemm nuqqasijiet fl-istruttura, nuqqasijiet ekonomiċi bejn l-istituzzjoni ċentrali tal-gvern, korruzzjoni u anki eh, modi kif iduru mar-regoli fl-Afganistan u għalhekk dan wassal għal distorzjoni. Bl-pjantazzjoni l-Unjoni Ewropea ħat tiffoka fuq l-isforzi u fuq il-binja ta' kapaċitajiet fuq il-livell ċentrali u tal-gvern fl-Afganistan. Għajkun hemm ukoll impann politiku minnaħa tal-Afganistan biex ikun hemm pol riforma politika, riforma strutturali u inkluż il-riforma tas settur ċivili. Jiena bdejt nesplora l-possibilitajiet dan l-aħħar biex ikun hemm appoġġ konkret mill-Unjoni Ewropea fl-Afganistan inkluż netwerk dedikat apposta ta' ċentri ta' taħriġ f'Kabul u f'ċentri metropolitani oħrajn. Ħankomplu nappoġġaw l-uffiċjali tal-Afganistan biex joħorġu programmi konkreti għal ġustizzja u riformi. Palma intom tafu fil-nar 18 ta' settembru l-ewwel eh, riforma parlamentari l-ewwel elezzjonijiet seħħu fl-Afganistan. Għaduk minn wis li najdu eh, xaħġa fuq riżultati ta' dawn l-elezzjonijiet iżda qed jitħarsu bħala sinjal viżibbli ta' sovranità fl-Afganistan. L-elezzjonijiet seħħow taħt ċirkustanzi diffiċli ħafna. L-elezzjonijiet taħt kondizzjonijiet bħal dawn jistaw jitħarsu bħala kisba fija nifisa. Jiena mort nara ċentri ta' votazzjonijiet f'Kabul u bajt impressjonat Um u mqanqal bal-kuraġġ u l-lubija ta' ċittadini tal-Afganistan, drittijiet demokratiċi minkejja li hemm teddit biża u nqasa sigurtà fil-pajjiż. Kien hemm kummissjoni elettorali fejn eh, nbatu nxteħtu 4.3 miljun eh, vot li huwa perċentwal qoli meta mqabbel mal-elezzjonijiet ta' qabel fl-Afganistan ta' min isemmi wkoll ix-xogħol amministrativ tal-IEC li permetta li jkun hemm ħafna ċentri ta' votazzjonijiet b'xar minn qabel li huwa titjib importanti ħafna meta mqabbel mal-2009 meta dawn iċ-ċentri ta' votazzjonijiet ġew mħabbra jumej biss qabel l-elezzjonijiet. Ħadd nota wkoll ta' sistema aktar trasparenza, teħid ta' deċiżjonijiet aktar trasparenti mill-IEC qabel l-elezzjonijiet Kien hemm ukoll deċiżjoni biex ikun hemm il-ftuħ ta' ċentri ta' votazzjonijiet li kienu 5897 ċentri fil-fatt u nfetħu aktar mill-elezzjoni ta' qabel. Rajna wkoll sem ta' zaza u n-nisa fil-elezzjonijiet kważi 400 mara ħadet sem fl-elezzjonijiet u aħna lesti nappoġġaw n-nisa koraġużi issa meta jieħdu r-rwol tagħhom fi xhur li ġejjin. Madana kollu l-elezzjonijiet għadhom ma temmux, l-jum l-elezzjoni għadda grazzi għall preparazzjoni tal-IEC iżda anki grazzi għall appoġġ politiku tal-komunità internazzjonali speċjalment il ġus maquda u l-assistenza teknika li profdit l-Unjoni Ewropea. Kien hemm ukoll il-forzi ta' sigurtà li ġew appoġġjati mill-IEC. dan kollu issa ninsabu f'żmien kritiku għaliex ir-riżultati qed jiġu miżmuma u preżentati. Dan il-proċess ħajqpa għaddej għal bosta snin u ħija preżenta sfidi politiċi u tekniċi. Dan l-aħħar l-IEC bdiet tippreżenta riżultati preliminari mill-provinċi madwar l-Afganistan. Huwa diffiċli li dan ix-xogħol isir iżda sar u għalhekk il-kredibilità tal-IEC issa qed tiġi testjata u għalhekk irridu nqogħdu attenti li naraw il-proċess kif jiżvolġi billi jkun hemm titjib li jinżamm minn qabel l-elezzjonijiet jkompli fil-ġejjieni. U rridu naraw li l-IEC tindirizza l-problem li jistgħu jinqalgħu. Għalhekk l-Unjoni Ewropea hija impenjata li tappoġġa il-proċess u taħdem fuq medda twila ta' żmien mal-partijiet interessati għal riformi elettorali li hija bżonn juża. Iżda fl-aħħar mill-aħħar, il-kriterji ta' suċċess tal-elezzjonijiet mhix kwistjoni ta' kif aħna fil-komunità internazzjonali inqisu bħala ħilsa jew bla biża. Iżda dawn huma minn tal-inqas kredibbli, inklusivi u trasparenti u jipproduċu riżultat li huwa aċċettabbli minn tal-inqas. Dawn l-azzjonijiet fl-opinjoni tiegħi huwa manifest tar-rieda tal-Afganistan, taċ-ċittadini tal-Afganistan biex isawru l ġejjini tagħhom u sinjal ċar għala qegħdin hemmhekk fl-Afganistan biex niżguraw Afganistan ta' paċi u stabli biex tuwassal għad kattir tal-iżvilupp u tal-ġid fl-Afganistan. Mill-2007 il-Pulizija kienet tiġi mħarġa fl-Afganistan minn 257 personal minn 25 stat membru qed ikun kontribut għall arranġamenti tal-pulizija għall taħriġ tal-pulizija skont l-standards internazzjonali. Jiena għand il-mandat li niprofdi linji gwida politiċi għal Jupol. Qed insegwi l-missjonijiet ta' Jupol, qed nidħol f'diskussjonijiet anke mal-mexxejja u l-imsieħba tal-Afganistan fuq dawn il-kwistjonijiet u qed naħdem għalhekk mal-kapils di tal-Jupol kif għamilt mal-dawk ta' qablu. U għalek nishtiq naqsam ftit mis-sejbit tiegħi u nofri suġġerimenti kif nista' insaħħaħ u nifaċilita il-missjoni fl-Afganistan. Palma tafu Jupol nidiet sitt objettivi strateġiċi u dawn irridu jiġu issa mdaħla f'qafas tangibli. L-ewwel il-kontroll tal-pulizija, l-komunikazzjonijiet, l-intelligence, l-tnedija ta' Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali, l-implementazzjoni ta' strateġija kontra l-korruzzjoni, il-kooperazzjoni bejn il-Pulizija u l-Ġudizzjarji u anki l-MOI dawn is-sitt dawn is-sitt miri jridu jiġu mdaħla u f'dawn l-aħħar sentejn madwar 125 kurrikola ġew żviluppati u kien hemm taħriġ għal iktar minn 11,000 pulizija fuq il-post. Barra minn hekk Jupol żviluppat iktar minn 260 politika ta' pjantazzjoni li hija afas konkret għal proċess ta' riformi tal-pulizija. Għalhekk 50,000 sija Ta' mentoring li ġi provduta u dan wassal biex dawn il-pjanijiet u politiki jiġu implementati hemm kapaċitajiet għolja ta' infurzar tal-liġi biex niġildu l-korruzzjoni, mentoring għal-pulizija u anki għat-tim ta' kontra korruzzjoni biex għom jġildu l-korruzzjoni mal-MOI u l-pulizija. Iżda rridu naraw l-istampa usa u narfu li huwa missjoni ta' taħriġ fl-Afganistan li żviluppaw entitajiet differenti fl-Afganistan biex iwasslu għal-riforma fil-pulizija jgħinu t-taħriġ u l-mentoring tal-pulizija u anke l-Ministeru tal-Intern. Il-mentoring jista' jgħin biex ikun hemm aktar kontribut tal-pajjiżi ġirien u jipprovdi biex ikun hemm taħriġ adattat għal personal u għal pulizija. Hemm budget operazzjonali ta' madwar 9.5 biljun dollaru kull sena iżda l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa biss ta' 58 miljun euro u għalhekk ximis. Minkejja li hemm kooperazzjoni tajba mal-MTMA fuq il-livell tal- mal-Afganistan hemm periklu li jkun hemm aktar marginalizzazzjoni fir-riforma tal-pulizija jekk aħna ma nagħtux ma ngħidux x'inhuma l-prioritajiet hemm il-perċenzjoni fl-Istati Membri u fl-Afganistan li m'hemmx biżejjed iffukar fuq il-prioritajiet u li rrid ikun hemm aktar riżultati tangibbli. Biex inkunu nistgħu waslu għal dawn riżultati, Jupol tiffoka fuq il-miri x'inhuma fuq l-attivitajiet fl fejn jistgħu jipprovdu valur miżjud. Il-priorità u l-anija tkun il-binja ta' kapacitajiet tal-pulizija fejn Jupol rrit ikolla eh, involviment sħiħ mal-pulizija u għat-taħriġ tagħhom. U għalhekk Jupol għandha kapaċitajiet għolin f'dan ir-rigward biex niksbu dan rridu niprofdu l-Liupol fondi bizzejed biex ikun jistaw waslu għal dan il għan baktar effiċenza fuq skala akbar. Lilin mill-inizjattivi ta' fondi bilaterali ju pol mandux bizzejet fondi għal korsijiet ta' taħriġ. Il-budget operazzjonali ta' 500.000 euro sa' għall-2010 ħikun mista' jkun bizzejet biex ikunu jistaw għet u xolom. U għalek, kooperazzjoni ma' Jupol ħan provdu eh, finanzi ta' 50 miljon euro għall-istrument ta' stabilta' fl-Afganistan għal-binja tal-kolleġġ tal-personal u ċentru tal-Pulizija f'Banjan biex jiġi operat u mħares mill-Jupol. Dan ħajpoġġi l-Jupol għall-ewwel darba fil-pożizzjoni li tkun tista' tagħmel programmi ta' taħriġ għall-Afganistan. Qed tiġi splorata mill-Kummissjoni Ewropea li tipprovdi aktar appoġġ għall attivitajiet ta' taħriġ għall-Pulizija u ta' ċivil permezz tal-istrument adattat. Barra minn dan l-appoċ, Jupol t-tenata aktar appoċ mill-Istati membri fir-rigward il-personal biex bekk tindirizza l-prioritajiet ewlenin tal-binja tal-kapaċitajiet fil-pulizija u fil-kooperazzjoni tal-pulizija mal ġudizjari Irridu naraw kif ħansibu mod biex namlu tajjeb għan nuqqasijiet tal-Jupol per eżempju hemm il-problema tal-pulizija li qed jirtiraw jew jirtiraw dan l-aħħar. Jekk tkun tista Jupol twassal għal dawn l-anijiet ħatkun kollha rwol mexxej biex tħarreġ il-pulizija u tagħti l-impatt li aħna nistennew mill-iktar missjoni kbira u effettiva fl-Afganistan. L-Unjoni Ewropea, sinjuri, għandha riżorsi biex tikkoopera fuq prioritajiet nazzjonali u internazzjonali fl-Afganistan rridu nżidu nippreżentaw il-perspettiva Ewropea hekk kif il-tħassib taċ ċittadini tagħna qegħdin jiżdiedu. Rridu nagħmlu aktar fil-ġejjieni, iżda bħalma nafu l-iżvilupp huwa marbut mas sigurtà u għalhekk it tesla l-aktar importanti tal-istrateġija militari hija issa. Sadan tant l-elezzjonijiet mhuwiex puntowlini li għandna ninsew Irridu nwaslu li jkun hemm parlament li jkollu rwol biex ħares l-seta eżekuttiva u għalhekk nistenna bil-ħerqa biex niltaqa' mal-Parlament Afgan fil ġejjini Ovvjament maffariet li diġa nistaw namlu, bħal per eżempju l-inħedġu l-drittijiet tal-bniedem, il-gvernanza, il lajnuna għal programmi internazzjonali nejnu kemm nistaw biex nizviluppaw il-kooperazzjoni reġjonali għall iżvilupp mal-Afganistan u mal ġerin tal-Afganistan. Irrid ikun hemm ukoll l-input Ewropew biex ndaħlu l-elementi kollha kemm mal-Afganistan kif ukoll msieħba internazzjonali bħal NATO, l-ġnus maquda l-Istati Uniti biex irresqu dawn il-prioritajiet fis-snin li ġejjin. Grazzi.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 Euh, l sekretar Ġeneral de l-OTAN. Minħabba li ma tantx għandna ħin u li dal-għodu domna u jester inkun stret ma'kom illum. Il-Sekretarju Ġenerali ta' NATO se jkun magħna fl-erba' u għal-stant nitlobkom biex iżommu fil-qosor biex ikollna diskussjoni tajba u nispiċċaw fil-ħin. L-ewwel kellim huwa s-sur Anaki, ir-rapporter għall-Afganistan. Grazzi, grazzi sur ambasċatur għad deskrizzjoni tiegħek ta' dis ta' situazzjoni ta' l-azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea ġewwa l-Afganistan nista' nifhem li inti hemmhekk għal biss u għal daqstan muster insaqsik biex ta' tiwis informazzjoni. Afganistan huwa pajjiż kumpless ħafna u diffiċli. Ra nixtieq ngħid li jiena nippreferi kieku deskrizzjoni iktar realistika ta' situazzjoni ġewwa l-Afganistan u koll impatt tal-Unjoni Ewropea f'dan il-pajjiż. Inti tajtna stampa daqsxejn wisq sabiħa. U din tħassibni xi ftit. Inti ma kelli ma semmejtx il-fatt li l-Afganistan ila uh, fil-gwerra għal dawn l-aħħar disa' snin u Tamel x'tamel l-Unjoni Ewropea fi settur ċivili, l-assistenza internazzjonali, eċetera. ma nżux ninsew dan il-fatt xorta waħda. Għaliex hemm gwerra f'dan il-pajjiż. L-Unjoni Ewropea ma kellix l-ebda strateġija sissa. Il-pjantazzjoni huwa wieħed dajef. M'hemmx strateġija għaliex Irrid ikun hemm xi tip ta' konnessjoni bejn dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea. Il-ġlieda li ma tistax tintreba f'dan il-pajjiż li ilha dejja għal dawn l-aħħar disa' snin. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel xi ħaġa, għandha tgħid ħaġa aktar sostanzjali dwar dan din il-kwistjoni. U kol dwar il-konnessjoni bejn il-faqar korruzzjoni li jisu għadu ma jriċ eh, jieqaf Eh, l-Afganistan hija waħda mill-ikbar eh, l-iktar pajjiżi foqra fid-dinja wara ħafna ħafna jnunijiet internazzjonali. Hemm ukoll iqtil ta' ċittadini. Din hija xi ħaġa ta' tħassib, tħasseb lill komunità internazzjonali u daqstant nixtieq kieku tatina eh, stampa iktar realistika ta' situazzjoni ġewwa l-Afganistan. Jiena napprezza ħafna id-diskrizzjoni tiegħek dwar il-Jupol u il-fat li l-Unjoni Ewropea eh, għandha viżjoni iktar realistika dwar x'tista' tagħmel il-Jupol fl-Afganistan u nilqa' wkoll l-integrazzjoni stretta eh, ma' NATO Training Mission din hija xi serja. U qed tipprova tikkrea Pulizija Nazzjonali ġew l-Afganistan Mbagħad hemm 50 miljun euro tal-Jupol li ma jistgħux jiġu mqabbla mal-investiment il-kbir kbir ħafna tan NATO Training Mission. Dan ifisser proċess ta' integrazzjoni għandu jibqa' għaddej u jkun iktar maġġel. Din mhijiex kwistjoni ta' marginalizzazzjoni tal-Jupol, hija kwistjoni li rridu nintegraw bissieħ il-Jupol fil-azzjoni internazzjonali u biex nippermettu lill afganistan biex tkun ħielsam interventi barranin fi tlieta li tħames snin. Strategija strateġija tagħna jiena nispera li jkollna strateġija iktar artikulata dwar dak li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea ġewwa l-Afganistan u nispera li nkunu nistgħu nikkooperaw iktar mill-qrib miegħek. Jixraqlek appoġġ u nixtieq kull suċċess. Grazzi. Is-Sur Berman il-kap tal-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Afganistan. Grazzi ħafna tal-din eh, deskrizzjoni tiegħu tal-sforzi li qed tagħmlu intom. Għandi domanda xi domandi, domandi konkreti. Fl-opinjoni tiegħek, x'inhu l-valur tal-elezzjonijiet mingħajr ma jkun hemm lista tal-votanti kif suppost mingħajr lista fejn kull uh, votant u għandu konnessjoni ma' polling station. U xinu ma' il riski iżida fir-riski li jitnaqsu l-istituzzjonijiet li tant għandha bżonn l-Afganistan. L-Afganistan għandha bżonn li jissaħħu l-istituzzjonijiet. U daw l-istituzzjonijiet jistaw jiġu mejjuna l-Parlament Ewropew jista' jagħmel xi ħaġa, jista' jara kif nistgħu nżidu il-capacity building u fil-ġewwa Kabul. Dan għandu jkun il-wol tal-Unjoni Ewropea. Qed jissorprendin il-fatt li inti semmejt dan għaliex huwa fil-fatt rwol tal-Unjoni Ewropea għal dawla ħarftit snin aħna qed eh, nħarġu dawn persuni fiċ-ċivil. X'nistgħu nagħmlu però aħjar? Dor Leopold, dan huwa proġett tajjeb ħafna, interessanti ħafna, huwa proġett però ftit ta' diffikultà u għandna bżonn ta' għażla. Għażla biex nkomplu jew nifqu li nkomplu jfisser li ninvestu nifukaw iktar nifokaw fuq it-tarriġ tal-Pulizija ċivili u xejn iktar mhux taħt in-NATO għaliex in-NATO hija organizzazzjoni militari u it-taħriġ tal-Pulizija ċivili ma jsirx mod tajjeb mill-militar. Anzi, din għandha tkun xi ħaġa eh, ċivili mhux taħt il-brella tan-NATO. Nistgħu niddiskutu għam l-akki meta niddiskutu l-elementi fuq dan ir-rapport. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan? Ir-raba punt li inti ma tant semmejt hija l-korruzzjoni u l-korruzzjoni. L-Unjoni Ewropea forsi timminna l-iżvilupp Afgan u taċċetta li jkun hemm livelli għolin ħafna ta' korruzzjoni dan rajni fissa bidġa kabul u sur kavaj nifsu xie kultant waqqaf investigazzjonijiet fuq ehm, uffiċali li korrotti li jkunu wisqrib tijaw eh, tiegħu dan huwa eh, mill-informazzjoni li għandna. X'inhuma il-kummenti tiegħek dwar dan? Grazzi. Grazzi. Għanna ħafna ħafna talbiet ta' persuni li jixtiequ jitkellmu, jekk iġobkom. Kull persuna kumment wieħed biss. Is-sur Zinjeris, il-ċer tal-Kumitat tal-Affarijiet Barrani tal-Ittwanja. Ħbieb nixtieq ngħidilkom li nixtieq nirringrazzjakom għall kontributi tagħkom. Dan huwa punt importanti ħafna għalina. Jiena kont negozjatur ħafna eh, involut meta konna nippruvaw nitsu fl-Unjoni Ewropea. Jien nixtieq ngħid li din il-kwistjoni hija relatata ħafna mal-ideoloġija tas-soċjetà ċivili. Irdu naraw jekk se nkunu rebbieħa jew telliefa f'soċjetà fejn tmur ħafna kontra is-soċjetà innifisha. bosta ideat? Ideat, rivoluzzjonijiet, kif nifhom aħna, imma l-bot ħafna mir-realtà tas soċjetà Afgana llum. Jiġu naraw kif ser nimplementaw edukazzjoni. F'dan il-pajjiż hemm skejjel separati għall-bniet u għas-subien. Kif ser nimplementaw allura? edukazzjoni tajba u xirqa kif suppost, kif ser niprivaw innaqsu il-gap uh, li hemm bejn l-Ewropa u l-Afganistan. U x'ser nagħmlu fir-rigward tal-pulizija u l-militar? Kif ser nirbħu? Il-viċinat tal-Ewropa, per eżempju, ċikultant ikun hemm kwistjonijiet reliġjużi, però aħna għandna viċinat ċivilizzat. Għandna msieħba wkoll anka ma reġuni l-bot ħafna minna. Irridu naraw eżattament allura kif ser nitrattaw dawn il-kwistjonijiet daqshekk diffiċli u innaqsu differenza kbira li hemm bejnietna soċjetà tagħna u dik Afgana. Merci, Madame Kopa. Thank you. Uh, Mr. Ambassador, you have used a very diplomatic language concerning Grazzi. Inti użajt kliem diplomatika ħafna dwar l-elezzjonijiet ġewwa l-Afganistan, però ma nafx jekk fim sew. Inti tkellim dwar kriterji doppi, hemm kriterji għall-Ewropa allura u eh, kondizjonijiet oħrajn tajbin għal ħaddieħor ma nafx eżatt. Tista' tispjega dan? Jiena qed naqra qudiem Reuters seba persuni mietu f'attakki ta' fit-toroq fil-pajjiż u mbagħad kien hemm Fondazzjoni tal-Afganistan. Il-Monitoring Group qal li l-osservaturi raw bosta nuqqasijiet f'ħafna mill-provinċi. Sfortunatament, sur ambasċatur dan il-proċess minn flok it tejja il-leġitimità ta' sistema politika jista' jwassal għal iktar uh, eh, suspetti kontrar, eh, u jmur kontra l-komunità internazzjonali u joħloq konflitti ġodda bejn il-mexxejja lokali. Għal daqstant, fl-opinjoni personali tiegħi jiena naħseb li aħna bħala l-Unjoni Ewropea bħala il-komunità internazzjonali għanna ma tal-nimniex minn l-esperienza passata ġewwa l-Afganistan. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Robert, Robert Walter. Grazzi President, jien għandi domanda sempliċi ħafna nixtin ringrazzja lill ambasġatur għal prezentazzjoni tiegħu u għal tali u għalina ħafna affarijiet forsi dan huwa xogħol u xi ftit frustranti. Ambasċatur, 90% tal-erojina fit-toroq tal-Ewropa jiġu tiġi mill-Afganistan. l-ispejjeż għas-sistemi ġudizjarji tagħna u tas-saħħa jammontaw għal biljuni korruzzjoni fuq kull livell fl-Afganistan. U dawn l-attivitajiet huma marbutin ħafna ma' dan il-kummerċ tal-drogi. Ta ta Eh, hija importanti ħafna li tiġi eh, eh, eradikata din il-ħaġa però jekk jiġri hekk ser jaslu ser naslu għal ħafna faqar ġewwa l-Afganistan. Il-preprin jiswa madwar biljun dollaru kull sena. Hemm ukoll ħafna flens li qegħdin jintefqu biex jiġu miġġielda dawn il-problemi, Fl-Unjoni Ewropea aħna n-esperjenza kbira ħafna fix-xiri ta' uċuħ tar raba li ħadd ma jrid u mbagħad naħżnuhom sakemm eh, jispiċċaw imorru jew inkella neqirduhom. Allura għalfejn ma nixtrewx il-peprin ukoll u nagħtu ċekk lil bdiewa għal dawn il għal dan il-peprin u mbagħad dan iċ-ċekk jiġi mill-gvern Afgan u nkunu qed noħolqu dipendenza iżda tkun waħda sinifikanti jekk jiġri hekk. Issa l-Unjoni Ewropea tista' wkoll ehm, tuża l-esperjenza kbira ħafna, ġifieri l-ġiel l-bdiewa li ma jkabru xejn, nħallsuhom ukoll tal-li ma jkabru xejn. Anzi, nħalsuhom tal-li ma jkabru l-ebda peprin. U forsi wkoll nħalsuhom tal-li kabru xi eh, ċoħta raba alternattiv jekk nindunaw li huma qegħdin jkabru l-peprin għal darboħra nistgħu neqirduhom għal kollox dan l-uċoħ raba u nikkanċellaw iċ-ċekk imbagħad. Nista' saqsik ambaxxatur jekk hemm xi approċċ iktar radikali għal finanzjament tal ta' dawn eh, il-kwistjonijiet u naraw x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea fil-futur. Merci. Anna Gomez et ensuite la parole à l'ambassadeur Ozatskas. Uh, ambassador, I cannot... Uh, Anna Gomes. Inti tkellimt dwar l-assessjar tal-persuni Afgani li l-persuni Afgani għandhom ikunu dawk li jaraw jekk l-elezzjonijiet kunux ġusti jew le. għanna kriterji biex naraw eżattament jekk l-elezzjonijiet kienu ġusti jew le. Nixtieq nkun naf x'inhuma l-opinjonijiet tiegħek dwar il-vjolenza li seħħet u dan barra mill-kondizjonijiet ta' sigurtà li kienu ta' xkiela l-ħafna nies u eh, napprezza li kien hemm min eh, kien eh, kuraġuż biżejjed li jmur jivvota. Nistaw naraw eżattament kif nistaw nkonna l-aħjar approċ biex ikkonna taħriġ tajjeb għal dawn dan il-militar biex imbagħad ikkonna paċi fil- uh, fl-Afganistan, xinu l-punt li nħarġu l politija u l-militar jekk ma niprivawx namlu xaġa fil rigward tal-ġudikatura, meta nafu li l-ġudikatura hija responsabbli għal ħafna nuqqasijiet. Nixtieq insaqsik jekk il-pjantazzjoni għandix taqsam mal-Pakistan ukoll. Kif taħdem inti mal-rappreżentant tal-Unjoni Ewropea ġewwa l-Pakistan? U fl-aħħar, inti jew xi ħadd fisem l-Unjoni Ewropea qal li l-imsieħba Amerikani qal li ċertu qtil mhuwiex biss violazzjoni tal-liġi iżda huwa eżempju ikra ħafna li jirżu niffaċċaw il-konsekwenzi tiegħu fil-futur. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Grazie, ambasċatur. Yes, uh, well, set, set minutes. Okay, well, uh, the question. L-għonet, nishti uh, nejt il-kulħat tal-jamiltu dawn id-dabandi daqsek interessanti. Nista' ngħid ngħaddi il-kummenti tagħkom issa lura l ġewwa l-Afganistan. Jiena t-tilom li l-kollegi tiegħi ġew l-Afganistan li intom ser tatakkawni bid-domandi. U jiena rrid nirrispondi. Ser nibda nirrispondi dwar l-attitudni, domandi li kellkom dwar l-attitudni, li prezentazzjoni kienet waħda ottimistika ħafna. Il-situazzjoni hija daqshekk mm, kera, jekk inti m'intix ottimist ma stax taħdem ġewwa l-Afganistan, irridu noqogħdu attenti, irridu nkunu ottimisti Irridu nifmu eh, il-parametri. Ovvjament, Iva, aħna rridu napplikaw l-istess kriteri, Sinjora Gomes, mal-Afgani. Irridu li kunem l-istess elezzjonijiet pal Portugal, Spanja, Litwanja, jew l-Svizzera. Iżda dan mhux ser jisser isir ta' għajn rrid inkun onest magħkom, li onestu kol ma dawk il-persuni li ħalsu fit-taxxa li qegħdin jaraw diskussjoni tagħna. Għaliex aħna qegħdin f'pajjiż li mhux biss ilu disa' snin fi gwerra iżda ilu 30 sena f'konflitt. Qegħdin nittrattaw pajjiż li fejn f'dan il-pajjiż ħadd ma jaf lal l-President Karazaj, laqqas il-President Obama ma jafu, hemm Afgani ġewwa l-Afganistan. Din hija waħda mill problemi l-kbar u għal daqstant l-Unjoni Ewropea hija lesta li tgħin lill-Afgani biex ikollhom riforma elettorali. U aħna bdejna l-preparazzjonijiet. Din mhijiex biss dwar reġistru ta' votazzjoni li huwa importanti prerekwiżit għal elezzjonijiet fil-futur, iżda rridu wkoll ninkoraġġuhom biex huma eh, ikollhom riforma elettorali u fosthom is single non-transferable vote li hija ta' xkiel jekk ma jkunx hekk għall iżvilupp tal-Afganistan. Għal daqstant ir-risposta tiegħi hija din. Is-sitwazzjoni hija diffiċli, hija sfida kbira, il-tjenijiet kienu violenti, iżda aħna naraw kif se napoġġaw in-nies li minkejja dan it-teddit kollu minkejja l-violenza marru jivvutaw Dan huwa l-ikbar inkoraġġament li jiena rajt fl-aħħar ftit xhur ġewwa l-Afganistan. Domandi speċifiċi, s sura l-arke, jena naprezza l-interess tijak, jena rajt nara d-dibattitu bejn il-parlament u rappresentanti tal komisjoni fuq strategija ġdida iżda mill-opinjoni u mli tijaj. Aħna na strategija, aħna nafu xandu jisir, rridu nċamlu l-kmiem u nibdew naħdmu, rridu niksbu l-appoġġ tagħkom fil rigward ta' riformi u wkoll biex nagħtu spinta lil rridu u wkoll mm, trainers mill-Istati Membri wkoll mill-Unjoni Ewropea. ejnuna, għajnuna, issa dwar domandi Domandi ta' Sur Belmont. Dwar l-istituzzjonijiet, din edha iva mnizla fil-pjantazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. E, Nix tal-kapacitajiet l-esperienza tal-Unjoni Ewropea li tiġi eżamplifikata permezz tal-prezenza tiegħi dimkom bħala rappreżentant ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea Et issaħħa il kapacità Aħna konna qed naħdmu permezz tal-UNDP U din hija sfida kbira l-Afganistan. Dan u għamet ta' kif aħna netalmu qed nagħtu korsi sa' ċertu uffiċjali. U bada il-kwistjoni kollha ta' il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u proċess ta' konsultazzjoni fost l aġenzijiet differenti. Huma għandhom bżonn jaħdmu ħafna iktar biex ikun hemm regolamentazzjoni waħda unika. Nafu li Franċiżi, Renju Unit se jgħinuna biex eh, naħdmu fuq Interventure Cooperation. Għandna bżonn ukoll ta' investiment fuq medda twila ta' żmien minn ċaħat u l-Unjoni Ewropea għandna għandha tejna biex tiġi stabilit, jiġu stabiliti eh, ċentri ta' taħriġ għal mexija ġodda tal-Afganistan u hawnhekk jiena tlabtkom biex toħorġu bi proposta għall kummissjoni u wkoll nispera li jkollkom kolna l-appoġġ tagħkom u wkoll biex nistabilixxu network. Frigward ta' tal-Jupol. Iva għandhom sitt għanijiet strateġiċi u dawn l-għanijiet jirriflettu r-realtà tal-Unjoni Ewropea u din kienet parti minn eh, consensus building u kompromess bej pajjiżi differenti. Jena naħseb li għandhom nies dedikati ħafna li għandhom xogħlijiet ferm importanti. Iżda xi limiti, għal daqstant jiena ngħid li għandna nikkonċentraw fuq priorità waħda u din il-priorità qed tiġi rikonoxxuta kemm mill-Afgani u koll mill-ħbib tan Amerikani li għedin li għandhom ħafna u ħafna flejes iżda ħadd m'għandu l-kapaċitajiet u l-esperti li għandha l-jupol u għaldaqstant jiena hawnhekk nispera li jkollna iktar riżorsi biex ikollna investiment tajjeb mhux għall-pulizija paramilitari li meħtieġa fil-pajjiż iżda wkoll biex ikollna pulizija ċivili eh, li kapaċi tkun kapaċi fl-investigazzjoni, etc. L-aħħar domanda li jintom għajimtu hija għadik tal-korruzzjoni. Din hija kwistjoni kbira u għal daqstant jiena mexxejt l-isforzi tal-Unjoni Ewropea u provajna nindirizzaw din il-kwistjoni fil-konferenza ta' Kabul. Jiena kontent li nizlet f'dikjerazzjoni tal-konferenza ta' Kabul U issa nissuġġerixxi li jkollna riżultati tangibbli. Rajna xi progress jiena mort fil provinzja ta' Gol ċakturan reċentament u il eh, Pir Mħallef għalli li ser jġildu din il-kwistjoni tal-korruzzjoni. Jiena eh, kol eh, zort il unit tal-antikorruzzjoni fejn il-jupol edha taħdem ma tlet prosekuturi u qed ħarreċ prosekuturi Afgani fuq każijiet sensitivi ħafna tal-antikorruzzjoni u allura hemm sforz minn komunità internazzjonali u nispera li nkunu nistaw naħdmu kemm jista' jkun u ħbib eh, nixtieq ngħidilkom li intom ukoll qajjimtu kwistjoni importanti ħafna u interessanti. Ser nirbħu jew nitilfu. Ikolli ngħidlek li ma nistawx nitilfu le u allura Se nirpruvaw nagħmlu minn kollox fil-rigward l-operazzjonijiet militari, eċċetera. Dawn eh, l-engagement ta' ċivil ser isir u ser ikun iktar preżenti fil-pajjiż. Naħseb irridu nirrikonoxxu ir-realtà. Dan din hija komunità differenti, u nazzjon differenti, għandna valur differenti u eh, reġjon differenti. Fl-istess ħin però waqt li preparazzjonijiet tal-elezzjonijiet u rew nistgħu nistaw nipparteċipaw ħafna iktar fid-demokrazija waqt li nirrispettaw eh, eh, dawn il-valuri. Naħseb li rispondejt kollox, anka dwar il-kriterji doppji, dwar il-medja, rapport tal-medja. Aħna nirreġistraw din l-informazzjoni. Iżda kifett, il-proċess qed isir U jiena nispera li ikonna ġudizzju tajjeb. L-ewnet il-persuni Afgani jemnu fi proċess trasparenti u inklusiv. Għal daqstant irridu natu iktar poter li dal istituzzjonijiet ICC, ICC u natu għam kapacitajiet neċessarji. Is-sur Robert Walter ħareġ bi proposta interessanti bi rispett kollu. Faċli tajda, za mux daqsek faċli t-implementa. Jiena mort fil-Helmand, miak, fil-helikopter Ingliż. U rajna it-kabbir tal-pepri, pero x'nistgħu nagħmlu dwarha? Irridu nkunu sostenibli biex nkunu nistgħu nikbu riżultati. Għal daqstant l-Unjoni Ewropea qed talloka ħafna flus għal eh, għajxin alternattiv għal eh, dawn il-bdiewa li kabru il-peprin fl afganistan mm, Mbagħad kien hemm domanda oħra dwar il-korruzzjoni, anzi l-ġudikatura. Nawnet, em amministrazzjoni dajfa ħafna. Aħna issa qed ngħinuhom. Kena espert li en jabbozza mill-ġdid is-sistema tal-ġudikatura. Issa għanna espert ieħor li qed jaħdem flimkien ma' tliet istituzzjonijiet ġudizzjarji Um, il-Chief Justice, l-Attorney General, u issa qed infemmuhom kif jistgħu joħolqu prioritajiet. Kif jistgħu jagħmlu gradi differenti ta' fuq ix-xogħol. Kif jistgħu joffru ktar sigurta. U din hija xi ħaġa li għandu tiġi indirizzata u jiva naħdmu fuqha. Grazzi. Merci, rest. Grazzi fadlin 20 minuta. Għaw sit personi li jishtiqu jintervjen jekk ġabkom sommu fil-qasir għaw ħafna mistoqsijiet li ġa eh, tqajmu waqt id-dibattitu toqgħodux tirrepetu ntukom minuta sommu magħha. Nibdew mis-Sur Taylor. Eh, thank you, Mr. Ambassador. Grazie ħafna, Sur Ambasciatur, tal-li zortna unek illum. L-Afganistan huwa pajjiż tradizzjonijiet speċifiċi bl-ebda gvern ċentrali rilevanti fl-istorja tiegħu dan huwa l-każ illum ukoll. Ninsabu fil-proċess illi nadotaw riżoluzzjoni hawnhekk fl-Unjoni Ewropea fil-Parlament Ewropew. U ħafna minna rridu jesprimu ir-rida ta' ċittadini tagħna sabiex noħorġu minn din in-nassa nassa illi aktar edha e, eh, aktar minn għaddi żmien. X'inhi l tiegħek dwar il-proposta sabiex norganizzaw proċess politiku fl-Afganistan illi jinkludi wkoll il-forzi rilevanti politiċi u militari blan illi nirtiraw forzi ta' koalizzjoni meta jkun possibbli. X'taħseb dwar dan? Min ma jistax ikkun fi proċess politiku bħal dan. L-opinjoni tiegħi i li rridu noħorġu minn din in-nassa u li iktar m'għandhom hemmhekk aktar sinkomplu nissakru li m'għandux nippermettu u li l-Afganistan tkun ċentra terroristiċi internazzjonali. Imma l-bqija hija illużjoni ma nistgħux immexxu maħna huma jridu jmexxu lilhom infushom. Merci, Grazzi ħafna Sur Raidma mill-Parlament Estonjan. Grazie ħafna. Nistaqsija tiegħi Idwar istituzzjoni partikolari. Il-Parlament tal-Afganistan qed nappoġġaw il-Gvern tal-Afganistan, qed nappoġġaw il-Pulizija fl-Afganistan, qed nappoġġaw is-sistema elettorali. Imma xina dwar il-Parlament Afgan? Jena zord dan il-pajis ħafna drabi. U anka fil-Parlament Afgan aħna fl-Estonja bdejna program biex nejnu għom. U xtaqt neħu l-opportunità sabiex nsejħ kollegi minn parlamenti differenti sabiex nsebu mod sabiex nejnu kollegi fil-Parlament Afgan nasib li huwa importanti ħafna illi nsaħħu il pozizjoni tagħhom fis-soċjetà tal-Afganistan. Għaliex sissa nsejna nagħmlu dan. Merci, Monsieur Tanok. Uh, thank you, Chairman. Well, Mr. Zingris seemed to be very concerned about the fact that Afghan... Sir Zingra jider illi inkwetat li l-bnitu sabinet jinqasmu. U fil-fat ma sebxedin problema xafna bnit jiksbu rizultati aħjar. Ix-xarija hija bażi tal-Kostituzzjoni u l-Kodiċi Kriminali fl-Afganistan li wkoll hemm eh, ċertu regoli li ma tantx doqquna bidnejna fuq il-Pakistan. Inti taħseb li l-President Zardari qed jagħmel dak kull istessa biex ikkontrolla il-militar u anka l-intelligenza li qabel kienu qed jappoġġaw it taliban f'Afganistan għaliex issa tifokaw fuq it-Taliban tal-Pakistan li qed jibdu li jiddistabilizzaw il-Pakistan. U x'inhu r wol tal-Indja f'investiment dirett u fis-soċjetà u l-bini tas-soċjetà ċivili qed tikkoordinaw mal-Indja Demokratika fix-xogħol kom l mistoqsija. X'inhu l-progress fuq rotot ta' provviste l-Afganistan li jevitaw ir-Russja u l azja ċentrali sabiex il-missjonijiet għajza u missjonijiet Ewropej ġu protetti aħjar. Grazzi ħafna. Is Signora Nielsen. Grazzi ħafna, Sur Ambasċatur, xtaqt nistaqsik il-kommissjoni finali tal-konferenza ta' Gubul tajt li minissa issa sa l-2012 50% tal ajnuna internazzjonali se toħroġ mill-budget tal-Afganistan. Wara l-kas tal-Bank ta' Kabul, se tagħmlu sabiex tiżguraw illi dawn il-flus jintbatu fejn suppost. Permetturi kol ngħid xi ħaġa dwar ġurnalisti aċċessa l-informazzjoni f'Afganistan bla dubju inti konxju li żewġ ġurnalisti franċiżi inżammu fil-ħabs għal disa xhur fl-Afganistan l-autoritajt franċiżi jinsabu kwentati ħafna, id qed eh, l-iżviluppi u l-Unjoni x'qed tagħmel sabiex nilliberaw il dawn ġurnalisti. Grazzi. Is-Sur Fonzulizza mill-Kamra ta' Deputati fir-Romanija, grazzi ħafna Sur President. Jidher li aħna wkoll ninsabu maqbudina u ħabba il-dawk li kontrollaw it traffiku tal-ajru ma neħdu gost taħna nitratta kwistjoni jek importanti pal afganistan l għennet proset l-ambasċatur Uzakas għad determinazzjoni l-kuraċ tijaw u nishtiqu l kull suċess. Fil-fat, sinjuri, Iva, hija sfida kbira għal pajjiżi kollha tagħna din missjoni fl-Afganistan. Ma naħseb li l-Afganistan hija opportunità wkoll għall-Unjoni Ewropea Prinċipalment sabiex nippubbliċizzaw on table il-kapacitajiet u eh, l-esperienza li għanda dal-pajis fi zvilup, rekostruzzjoni u maniġar ta' kriżi. Din hija opportunità u rridu tassew nisqu dwar dan għaliex m'hemmx biss sfidi opportunitajiet ukoll. Dan huwa wkoll test għal relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u NATO u l-viabilità ta' responsabilità maqsuna bejn żewġ organizzazzjonijiet. Billi NATO hija armata aħjar u għandha aktar esperjenza fil-qasam fil-qasam militari l-Unjoni Ewropea għandha tifokka fuq żvilupp tal-istituzzjonijiet. Dan huwa l-muftiħ għal suċċess fl-Afganistan. Meta niġu għal kooperazzjoni sostenibbli mal-partit interessati kollha reġjonali u nazzjonali, l-Unjoni Ewropea għandha tmexx il-proċess. Għanna nżommu f'moħna li governanza tajba hija essenzjali għal progress fis setturi kollha. U dan huwa rwol tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan għaliex sinjuri minn barra sens ta' sigurta ċittadini tal-Afganistan għandhom ukoll igawdhom il-fatt li jistgħu jiddependu fuq istituzzjonijiet validi, istituzzjonijiet validi l-lum m'għandniex. Issa nadwa l mistoqsija Fuq il-missjoni Ewropea f'Afganistan, ħadna konsiderazzjoni l-fat li fit-tieni parti tal-2011 xi pajjiżi ġaħabru li se jirtiraw it-truppi, grazzi. Merci, et enfin, Monsieur Yannis. Is-Sur Yannis, laħarnet. Grazie, Signor Presidente. Eh, signor Embajador, muchas gracias. Eh. Grazie ħafna, Sur President, Sur Ambasċatur. Grazie ħafna tal-li ġejta un indirizzajtna. Illum, Javier Solana, il-ġimma li għaddit, nar il-ġimma li għaddit, il publika ktib u f-Madrid ħabbar il-gvern fl-Afganistan ma settax tintrebaħ permezz tal-militar billi dan ġej minn Javier Solana, xtaqt nkun naf inti x'taħseb. Is-sur Daġan għandu problemi ta' ħin għal daqstan xtaqt nżid sentenza waħda oħra biss. Zommu f'moħħkom irina wieħed minn dawk l-individwi illi jemnu illi kollox preferibli minn amministrazzjoni ta' Taliban għaliex dawn jispiċċaw eh, id-dawru l-Afganistan f'ċentru għat-terrorizmu. Grazzi, sur ambasċatur. Zewċ minuti jek joġbuk. Grazzi. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet diffiċli, Sur Taler. U norbot ukoll ir risposta Sur Teller mal-mistoqsija dwar il-proċess politiku. jistax il-gwerra nibħuha militarment. Il-risposta nsibuha fil-proċess politiko militari u naħseb illi dan u qed nosservaw u aħna qed nappoġġaw bisħiħ l-isforzi tal-gvern Afgan fuq il-konċiljazzjoni. Naħseb illi huwa importanti illi nirrikonoxxu kif qal is-Sur Taler illi l-irtirar ikun possibbli biss l-opinjoni tiegħi meta noħolqu il-pedamenti li fuqhom l-Afganni innifisom jistaw jigvernaw il-pajis. Sissa dawn il-pedamenti ma jżistux, għal daqstant nirrepeti għal darba nejt li ta' kull meta mor niltaqa' mal-medja jew mal-parlamentari, jekk nitilqu issa inħallu herba siħa warajna. Se jkun hemm ċentru ta' terrorizmu internazzjonali u se jsaħħaħ l-instabilità fil-reġun, jekk mhux gwerra reġjonali. Għal daqstant xtaqt ngħidilkom grazzi lilkom u daw kollha li kienu qed jaħdmu għall istabilita u paċi fl-Afganistan, speċjalment il-membri tal-familji ta' ċittadini Ewropej li tilfu ħajthom fl-Afganistan. Mussa nirbħu biz mod militari, għajkonna bżonn impenn politiku, impen politika ta' Zvilupp il unjoni Ewropea għandha rwol ċentrali x'taqdi f'dan l-aspett. Fuq il-mistoqsija tal-membru parlamentari mill-Estonja, Iva jiena nilqa l-interess tiegħek fl-appoġġ għall parlament tal-Afganistan. Kien hemm xi programmi bilaterali wkoll mill-Parlament Ewropew Mux kollox meċa ħarir, kif anka ġaqat ma għot minn personu mill-istaff tal-Parlament Ewropew illum, imma naħseb li huwa importanti li nużaw il-momentum, speċjalment fid-dawl tal-fatt il-Parlament ġdejt se jkun hemm Novembru Deċembru bżonn nimpenjaw ruħna, maħom, magħhom, ngħinuhom jifmu x'inhu r-rwol tal-membri parlamentari, kif il-parlamentari jadixxu xinu ma relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet oħra tal-gvern. U għal daqstent diskutejt l-affarijiet ma' Sir Berman u stintu jieġi kemm jista' jkun malajr biex iżżur il-Parlament il-ġdid tal-Afganistan u ħankun qed niddiskutu wkoll il-kwistjoni partikolari tal-relazzjonijiet interparlamentari mal-Kabinet tal-Parlament Ewropew tal-President Buzek dwar Indikazzjoni mux nikkommenta daqshekk. Naħseb ukoll mistoqsija mill-membru ta' parlamentari mill-Renju Unit fuq rwol tal-Pakistan. Bassur Tanewk. Il-koll nirrikonoxxu kemm huma marbutin flimkien dal-pajizi. Huma pajizi sovrani, indipendenti ma l-istorja u l-situazzjoni preżenti hija waħda li taqqat li żewġ pajjiżi. stant l-Unjoni Ewropea għandha tazzjoni fuq kemm l-Afganistan kif ukoll il-Pakistan u qed naħdmu mill-qrib mal-kollega tiegħi f'Islamabad. Hekk kif qed nagħmel ukoll ma' partit interessati, stati membri u l-Istati Uniti mod partikolari. Rajna xi progress ta' żvilupp ta' rabtiet bilaterali bejn żewġ pajjiżi. U se jkollna bżonn ukoll kooperazzjoni kostruttiva sabiex nindirizzaw lejjon ta' terrorizmu internazzjonali fil-konfini bej Pakistan u l-Afganistan. Dwar rotot alternattivi, aħna wkoll qegħdin nejnu ninvestu fil-kontroll fuq il-frontieri, fit-tramontana, għana ftit rotot palissek tħares lejn il-mappa ma tanċam alternativi, t-tad bil-fors mill-Pakistan jew l-Azja ċentrali, ma kif għadna wkoll rajna sinjali ta' korraċ li nkoraġġuna għal dak nirxaqsan kompressjoni fil-reġun. Rajna li kienem il ta' partner tal-gas mit turkmenistan għal pakistan Afganistan għal indja u dan it-tama li faċilita illi konna pjattaforma ġdida illi fuqa kooperazzjoni ekonomika rabtiet ekonomiċi bej il-pajizi, specialment l-Indja u l-Pakistan, illi għandhom ħafna interessi fl-Afganistan, jihdu post il-konflitt ta' interess li għanna palissa għal il-Komissjoni Ewropea tipparteċipa b'mod attiv u manka tfassal l-agenda tal-kooperazzjoni reġjonali grazzi għal reka il-konferenza reġjonali annwali fl-Afganistan u fil 23 ta' novembru ħajkunu laqqa f'Istanbul fej komissjoni Ewropea darba oħra tikkontribwixxi permezz ta' dokument fuq il-transitu tħul u kontrolli fuq il-frontiera. Jiena qed inżomm kontatti kontinwi mal-ambasċaturi mill-India u l-Pakistan u fil-fat nilab il-tennis mal-ambasċatur mal ambasċaturi mill india u l pakistan u fil fat nilab il tennis mal ambasċatur mill pakistan għanzi mill-India u kol fuq il-rizorsi mill-budget principali u kif il-krizi bankarja f'Kabul eh, tejn il-proċess Iva ħna għadna ħanżidu l-appoċ ma minna kondizjoni u koll. Waqt il-negozjati jina fissam l-Unjoni Ewropea, kontet nitkellem mod ċar mal-Afgani u najdu l-om Iva ħna ħanna appoġġaw il-rizorsi mill budget ċentrali jekk intom titrattaw problema tal-korruzzjoni u tiżguraw maniġjar tal-finanzi pubbliċi li jkun sigur. Dan ninsibu fil-dokument il-President Karzaj jaf dwar dan u hekk komplu nimxu fil-fatt. Fuq il-ġurnalisti ma nixtieqx nidħol fid-dettal hija xi ħaġa illi qiegħda tiżviluppa fl-Afganistan e kif qed nitkellmu u l-awtoritajiet Franċiżi qed imexxu l-proċess ovvjament. Mistoqsija wkoll mill-membru parlamentari mir-Rumanija dwar se fl-aħħar tal-2011 meta l-forzi militari se jitnaqsu. Jek fem tajjeb kont qed tirreferjat għal Jupol għaliex ehm, ukoll eh, ferat oħrajn madwar Jupol ir wol ta' l-impenn ċivili u pulizija ċivili ħadd iżdied. Hekk kif naraw stabilizzar akbar u għak kif naraw proċess immexxi minn NATO fl-Afganistan. Grazzi. Bien, merci, Monsieur l'Ambassadeur. Grazie, Sur Ambasciatur, grazie u koll il-kollegi kolla li tkellmu, segretarja ġenerali Sur Jasmussen, ħajkun ma naftit minuti oħra, daqstant nieħdu pawza qasira u nerġaw inkomplu fl-erba ma' segretarju ġenerali. If I may just reiterate my great Forsi nirrepeti ringrazzjament tal-interess kbir li rejtu fl-Afganistan. Obla dubju dan jgħini fl-impenni tiegħi tal-ġajjini e kif nimbotta u nadem fuq il-pjan tazzjoni tal europa u ħanwassal anka l-interess tagħkom l kollegi f'Kabul. Grazzi. Bene, cari colleghi, si... kollegi, forse postkom il-segretarju ġenerali tan-NATO jinsab mana, fil-ħin. U xtaqna. Nirringrazzjaħ billi namlu nistess, ġifiri nibdew fil-ħin. Fisem kulħadd Nirringrazzjak tal-li accettajt l-istedina tagħna li tipparteċipa fil-ħidma tal-kumitat Tana. Tista' ta' ġornana fuq fiex wasanna federazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u NATO f'kuntest illi jippreżenta żewġ kwistjonijiet importanti u ġodda minn barra it-tħol fis-seħħ tat Trattat ta' Lisbona bil- uh, tibdil li ġabet li l-politika Ewropea fil-qasam ta' difiża u eh, politika barrani jem dibattitu kol importanti fi dan l-organizzazzjoni li jinti tippresedi fuq l-istrateġiji u fuq strateġija ġenerali u l-prioritajiet il-mod kif l-intervjenu għasni li ġejjin. Kif taf tajjeb illum għanna kondizjoni partikolari ħafna minn barra il-kollegi parlamentari Ewropej għandna wkoll magħna individwi eh, importanti mill-komitati għal politika barranija mill-parlamentari nazzjonali. Għal daqstant situazzjoni importanti ħafna fejn nistgħu nitħattu fuq kwistjonijiet li huma importanti għal pajjiżi ta' u ċittadini tagħna. Kif il-kol nafu l-Unjoni Ewropea permezz l-organizzazzjoni tagħha taqbel ma l-idea li nipromovu is-sigurtà u l-istabilità fil-pajjiżi ġirin u lilin. Għanna u kol din iċ-ċirkostanza partikolari ġifiri fejn 21 minn 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea huma membri wkoll tal-Alleanza ċivili tan-NATO. U ħafna drabi il-missjonijiet ċivili u militari tagħna jaħdmu kollaborazzjoni mill-qrib mal-preżenzi militari tan-NATO. Nista' forsi nsemmu żewġ każijiet partikolari għal kulħadd il-Kosovo u l-Afganistan. Dan il-punt fatwali u l-implementazzjoni l-implementazzjoni permezz ta' Trattat ta' Lisbjona ta' politika komuni ta' sigurtà u difiża huma għalina l-kol punti illi ħeġġuna sabiex insibu forum ta' kooperazzjoni aktar effettivi ta' sinerġija u komplementarjetà bejn il-ħidma tan-NATO u dak tal-Unjoni. fil-bidu kol għamilt eh, referenza l fatt li għaddejn minn fazi ta' riflessjoni, ridefinizzjoni tal-mod kif topera n-NATO ta' xinu ma' prioritajiet tagħha. Għal daqstant, aħna interessati ħafna nkunu nafu Toro se tipproponi l-alleanza l-pajzi eh, tal-Unjoni fl-14 ottubru hemm laqa pjanata mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin fuq dil kwistjoni Għannu nirringrazzjaw kal mod konvinċenti, miftuħ u trasparenti bil-mod kif inti tkellimt magħna fl-ulju li għadda u jiena ninsa perswas li inti mintix se tiqaf hawnhekk. Inti għaddej b'dan il-proċess ta' riforma b'attenzjoni kbira għal rapporti mal-parlament tagħna u din ix-xewqa xewqa li nkomplu naħdmu kif qed naħdmu bħalissa intik il-kelma e u fejn e, jekk jogħġbok tista' tintervjeni. Sur President, l-ewwel net xtaqt nirringrazzjak. Nirringrazzjak appunto tal-klim kordjali tijak u anka l-introduzzjoni ġeneruza tijak. Neħu kost li għatawnek fil-Parlament Ewropew. U li nindirizza membri tal-Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali. Jena ġejtawnek hawnhekk sabiex nidħol fi dialogu ma'kom u sabiex tappoġġawni fl-ambizzjoni tiegħi sabiex insaħħa kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u NATO b'mod sinifikattiv. l-Unjoni Ewropea u NATO għaddew minn tibdil kbir fl-aħħar snin. U permezz ta' trattat ta' Lisbona, l-Unjoni Ewropea saret attur multidisciplinarju fuq l-iskala internazzjonali, involuta wkoll f'kwistjonijiet ta' difiża. L-Unjoni Ewropea qiegħda tmexxi numru ta' proġetti ċivili u militari barra it-territorju tagħha. Interazzjoni aktar meri bej l-Alleanza u l-Unjoni Ewropea hija ħaġa illi saret aktar minn ħtieġa strateġika xtajt ngħid kemtejn dwar l-organizzazzjoni li jien għandi l-unur immexxi. Il-NATO tal-lum hija ħaġa differenti ħafna minn NATO li kellna fi żmien il-gwerra birda il-prinċipji fundamentali għadhom ma nbidlux. Ija alleanza transatlantika għandha impenn qawwi għal difiża reċiproka għoddim kull tip ta' attakk. L-istati membri kollha illi jaqsmu valuri komuni. Wara li adottajna konċett strateġiku ġdid, Summit fl-Lisbona l-Alleanza se tagħmel passi sinifikattivi l qoddim u din il-blueprint strateġika l-ġdida se tfisser il-viżjoni u l-manwal tagħna għall-20 ta' snin li ġejjin illi tina momentum, tina direzzjoni bħala alleanza. Se tagħti lin nato strateġija illi se tkun sostenibbli u li tista' tinkiseb. Jiena sottomettejt il-bozz ta' testi il-biraħ lill-membri allejati ta' NATO li ħajkun sax-xogħol tagħhom li jagħmlu negozjati fil-ġimgħat li ġejjin. Il-xogħol strateġiku ħajkun ibbażat fuq erba' pilastri il-sigurtà u l-difiża fil-seklu 21. Il-difiża tagħna l-impenn tagħna taħt l-artikolu 5 huwa sod u poġġaw permezz ta' attivitajiet militari xirqa ħandirizzaw ukoll kif niddifendaw ruħna kontra t-tedidiet u sfidi ġodda bħal pereżempju l-attakki fuq l-internet il-proliferazzjoni tal-missili u l-armi ta' distruzzjoni tal-massa, terrorizmu u l-xkil lill-provisti tal-enerġija tagħna. It-tieni, is-sigurtà permezz tal-ġestjoni tal-kriżi. Flok nirreaġixxu għal konsegwenza tal-kriżi, la darba tkun tfaqqat il-vjolenza, irridu nkunu aktar attivi fil-prevenzjoni u l-ġestjoni tal kriza tal-kriżi fuq stadju aktar bikri. Dan ħajħtieġ minna li nikkoordinaw l-attivitajiet tagħna b'mod aħjar ma' dawk ta' organizzazzjonijiet oħrajn involuti fil-ġestjoni tal-kriżi. Dan huwa dak li nsejħu l-approċċ komprensiv u neħtieġu li konna l-kapaċitajiet xirqa u relazzjonijiet meħtieġa biex dan nagħmluh. It-tielet punt kif NATO tista' tippromuovi l-istabilità internazzjonali. Irridu nsaħħu l-sħubija tagħna mal-Unjoni Ewropea. U ħan diskuti aktar tard il-proposti tiegħi għal dan il-an. Il-politiki ta' sħubija ta' NATO ma' dżnu soħra kienu ta' suċċess u ħankomplu nibnu fuq dan is-suċċess billi niżviluppaw aktar dialogu u aktar kooperazzjoni mal-pajjiżi madwar id-dinja. Pajjiżi li jaqsmu l-interess tagħna biex ikun hemm relazzjonijiet internazzjonali paċifiċi dan jinkludi pajjiżi bħal pereżempju l-Indja u ċ-Ċina. L-istess ħin irridu nwessaw il-firxa ta' suġġetti li l-estin diskutu mal-ġnus imsieħba tagħna u mal-organizzazzjonijiet oħra pal per eżempju il-ġnus maquda. U fl-aħħar mill-aħħar ir-raba element fil-kunċett strateġiku l-ġdid it-trasformazzjoni u r-riforma ta' NATO. Ir-riforma hija proċess kontinwu u mhux avveniment ta' darba biss. F'dan l-ambjent f'xkil finanzjari irrid ikun hemm kunċett li imitt triq biex ikun hemm aktar valur u aktar sigurtà mill-budgets għad-difiża tagħna. F'dawn l-aħħar snin aħna minna progress sabiex il-saħħit tagħna jkunu aktar jistgħu jintużaw. Iżda xorta waħda ħafna mill-forzi tagħna għadhom miżmuma fil-beriks dan huwa wirt mill-gwerra birda huma jiswanna ħafna biex nżommuhom u ma nafux għala qed nżommuhom u għal xiex għandna bżonnhom. U għalhekk dan irid jinbidel darba l dejjem. Issa permettu li nisħaq fuq kwistjoni partikolari li ħajkolla rwol ewlieni fis-summit fl-Lisbona. minħabba t-teddida tal-proliferazzjoni tal-missili irridu nħarsu l-nafusna aħjar u għalek qbil biex ikun hemm żvilupp ta' kapaċità ta' difiża mill-missili tan-NATO tista' tippermettilna li nagħmlu dan billi naqblu li nestendu l-alleanzi tagħna fil-proġetti ta' difiża kontra l-missili li bħalissa qed jimmira li ħares il-forzi fuq il-post tagħna Jekk nistendu dan, nkunu nistgħu nipprovdu difiża kontra l-missili. Kemm l-territorji Ewropej kif ukoll l-ċittadini Ewropej u għalhekk nistendu dan din is-sistema biex tkun difiża kontra l-missili territorjali dak huwa lantana. Se permettu li nasal lura għall-approċċ komprensiv It-teddidiet komplessi u multidimensjonali u l-sfidi jeħtieġu approċ komprensiv u għalhekk bżonn miżuri tekniċi, finanzjari u oħrajn huma komplementari għal xulxin. Kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-ġnus maquda u atturi oħrajn qed jiġbdu ħabbel wieħed bħal pereżempju l-NGOs ukoll. U dan qed jagħmluh biex jiżguraw li dawn il saħħit jiġu msaħħa reċiprokament, iridu nitkellmu, nitħattu, niddiskutu flimkien biex nagħmlu lan komuni tagħna nkunu ta' suċċess. Fid-disajnijiet meta l-komunità transatlantika ġibdet ħabel wieħed biex ittemm il kunflitt fil-Balkani, aħna kellna ta' tamit qolin li ikun hemm aktar relazzjonijiet eh, brabta sfiqa bejn l-Unjoni Ewropea u n NATO. Wara bidu tajjeb, sfortunatament, ma konniex kapaċi li nkomplu nibnu fuq din ir-relazzjoni u nestandwa b'mod aktar wiesa għal kwistjonijiet oħra. X'inhu ma raġunijiet għal dan? Prattikament l-impertenza u l-interessi tal-NATO u tal-Unjoni Ewropea għadhom differenti. Hemm min qed jgħid li hemm li hija priorità politika li jkun hemm din l-rabta strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u NATO iżda oħrajn għadhom eh, qed jiżitaw li dan jista' jkomprometti l-kustjonijiet bejn iż-żewġ entitajiet jew inkella jkun hemm ġerarkija bejnietom. Jiena li tinserraħ ras l dawk li qed jiżitaw għaliex NATO tirrispetta l-autonomija ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea u nejto stess hija miżmuma mm, mill-teħta deċiżjonijiet tagħha stess. U għalhekk nemnu li għandu jkun hemm sitwazzjonijiet indaqs bejn iż-żewġ entitajiet li hija kundizzjoni għal relazzjoni ta' fiduċa. Dawn l-aħħar sentejn iż-żewġ organizzazzjonijiet għamlu firxa wiesa ta' proposti biex intejbu l-kooperazzjoni u nqarbu lil xulxin flimkien u għalhekk rridu nkomplu nibnu fuq dan l-isprun biex l-relazzjoni tkun ta' livell aktar qoli, speċjalment f'dawn it-tlet oqsma ewlenin. L-ewwel net l-Unjoni Ewropea u n-NATO rridu ikun hemm diskussjonijiet regolari fuq livelli kollha bejnietom fuq il-firxa kollha ta' interessi ekonomiċi. Illum ninsabu f'sitwazzjoni imwera li l-Unjoni Ewropea u n-NATO mumiex qegħdin jiddiskutu uffiċjalment kwistjonijiet uffiċjali għajr dik tal-Bosnija minkejja li aħna naqsmu bosta oqsma ta' interess ta' sigurtà. It-tieni l-Unjoni Ewropea u NATO jridu jaħdmu aktar flimkien fl-operazzjonijiet. Ħanżidu ħankomplu nsiba nfusna fl-istess Situazzjoni banijiet komuni bħal-issa fil-Kosovo, l-Afganistan u l-ilin mill-ġtut ta' Somalia. Minħabba l-odot disponibli li huma differenti f'dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet l-antana li tkun komplementari u biex dan nagħmluh irid ikun hemm livell ġdid ta' koordinazzjoni. It-tielet imbagħad irid ikun hemm aktar liħ mill-nefqa tagħna għad difiża Antikom eżempju wieħed biss. Irridu niżguraw li nizviluppaw approċ komuni fix xol tagħna biex nikkonfrontaw it-tedida tal-tamir eh, splussiv li inkludi il-bombi fit-toroq li jinvolvi ħafna eh, midruba u ħafna mwiet fl-Afganistan ta' militari nemmen nistaw naqsu l-irdupjar u nużaw aktar il rizorsi b'mod effettiv. Sabiex nelbu diffikultajiet politiċi jiena suġġerejt li jkun hemm approċċ doppju bil f'Palma de Mallorca f'frar li għadda mal-Ministri tad Difiża. Minnaħa l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea jistgħu jieħdu sem u għandhom ikun jistgħu jieħdu sem fil-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u NATO. Dik hija naħa waħda minn tal-munita min-naħa l-oħra imbagħad l-Unjoni Ewropea trid issaħħaħ il-relazzjonijiet tagħha mal-alleati li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea f'kwistjonijiet politiċi u militari u f'termini konkreti naqjem tliet punti l-ewwel nett li jkun hemm involviment aħjar tal-alleati li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea fis-CFSP u fis-CSDP u tini l-Unjoni Ewropea tittati ftejm bxira mal-Unjoni Ewropea lit-Turkija u it-tielet punt l-Unjoni Ewropea għandha tikkonkludu wkoll arranġament bejn it-Turkija u l-EDA, l-Aġenzija Ewropea Difiża. Jiena eh, ressaq dawn il-proposti mal-awtoritajiet Ewropej inkludi il-President Buzek fost oħrajn kont fil-Kunsill Ewropew l-ġimgħa li għaddiet u nħares il qudiem biex naħdem mal-Baronessa Estin biex insolvu l-diffikultajiet li qegħdin ixekklu r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u n NATO. Rridu involviment fuq il-livelli għolja politiċi biex nimxu l-qoddim. Partikolarment dawk il-21 pajis li huma membri ta' żewġ organizzazzjonijiet jistaw u tabel għandhom ikollhom rwol attiv biex nansibu soluzzjonijiet. Biex nagħlaq jiena konxu tar rwol tal-Parlament Ewropew biex iħeġġeġ aktar progress u għalek jiena nħares il-qoddim biex kolli l-appoċ u għal reazzjonijiet ta'kom għas-suġġerimenti tiegħi. Grazzi. Grazie, signor segretario generale. Grazie, segretario generali. L-intervent kien konkret ħafna, kien preċis u anki Zam mal-ħin kienu meqjusin tajjeb biex jippermettulna dibattitu. Qabel ma nibdew id-dibattitu, nixtieq nistaqsi l-kollega u ħabib tiegħi Danġan bħala President ta' sottokommissjoni ta' sigurta' d-Difiża jekk jixtiex jitkellem u jibdaw. Jekk jogħġbu. Monsieur le Secrétaire Général, merci de... Iva, Grazzi President, grazzi Segretarju Ġenerali tal-li ġej ta' fostna u tal-li għattinna dak li għattinna. koplu dialogu tagħna ma' NATO u l-attendenza, il-prezenza tiegħek fil-Parlament Ewropew juri r-rabta li hemm bejn żewġ istituzzjonijiet. Għandi xi mistoqsijiet daqsxejn diffiċli l-ewwel nett fuq il-kapaċità ċivili fuq fl-approċċ komprensiv. NATO li ikolla l-kapacità ċivili u jiena nħoss li tmur kontra il-fondi ristrutturali, il l-impenji li n-NATO tixtieq tieħu fl-istess ħin. U għalhekk kif tistaw taffrontaw din l-isfida? Kif tistgħu twessaw l-spettrum tal-kapaċitajiet tan-NATO fil-ambitu ċivil u fl-istess ħin tagħmlu riformi strutturali drastiċi. Nafu x'inhuma l-problemi li taħbtu wiċċa magħhom in-NATO u għalhekk nasal għat-tieni domanda tiegħi. L-aħħar ħaġa li semmejt it-Turkija. Ovvjament, il-koll nafu li dialogu politiku bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija li inti referejt eh, tajjeb ħafna l-problemi li tkunna mal-Kosovo, l-Afganistan, inti qed il-Berlin Plus ukoll huwa l-unika mod biex nindirizzaw il-problemi tal bosnia Da mhux biżejjed, huwa ċar Għalhekk qed nara x'konċessjonijiet nistgħu nofru, x'nistgħu nagħmlu dak li għandu x'jaqsam CSDP kemm jippermettilna x'namlu ma' Turkija. U huwa importanti li minkejja li aħna nkunu ħerqana, it-Turkija ma' xekkilx ir-relazzjonijiet tagħna bejn l-Unjoni Ewropea u NATO. Minkejja li nixtiequ nimxu tajjeb ma nistgħux naċċettaw dejjem ngħidu iva li Turkija u għalhekk iva dialogu msaħħaħ mat Turkija inkluż il-kwistjonijiet ta' sigurtà li qed jaffettwaw l-Ewropa iżda fl-istess ħin rridu nżommu soda. Grazzi, Sur Danjan. Qabel ma nibdew id-dibattitu nixtieq nilqa' u nagħti merħba l-grupp ta' studenti madwar 70 student li gradwaw fil-Kulleġġ Ewropew ta' Sigurtà u Difiża u qegħdin preżenti fis-sala magħna. Nagħtihom merħba. Mħafna kelliema u għalhekk eh, nitlobkom nżommu ma' tliet minuti biex kulħadd ikun jista' jitkellem u biex is-Segretarju Ġenerali jkun jista' jwieġeb. L-ewwel ngħaddi l-kelma s-sur Ċurkaski tal-Kumitat tal-affarijiet barranin fi sem il-Bulgarija. Ik jożbok. Уважаеми gospodin predsedatel, gospodin generalen sekretar. Sur President, Sur Segretarju Ġenerali, grazzi tal-li tajtuni din il-possibilità li kolli dialogu dettaljat l-lum. Fis-sessjoni ta' wara l-offsenar ta' din ta' dan il-forum. Sissa kellna l-opportunità li nikkumentaw fuq is-sitwazzjoni u l-involviment tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan. Din hija waħda mill-kwistjonijiet l-aktar diffiċli dak li smajna minn rappresentant eh, speċjali tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan juri li l-isforzi tagħna huma impenjati biex isaħħu l-istituzzjonijiet ċivili u jipprovdu fondi għal l-iżvilupp ta' sistema amministrativa li taħdem. Minnaħa l-oħra, fiħdan in-NATO nafu li l msiħa Paulini l-Istati Uniti tal-Amerika huwa qed jagħmlu fokus fuq it-taħriġ fuq il-forzi militari, fuq il-pulizija li jistgħu jieħdu post il-ġestjoni fuq il-post fl-Afganistan. U għallek il-mistoqsija tiegħi kif inti tara li hija possibbli li jkun hemm koordinazzjoni tal-pożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u tan-NATO u nitolbu li pajjiżi terzi jkunu msieħba biex ikun hemm it-tlestija ta' suċċess u tmim ta' suċċess ta' dan il-konflitt fl-Afganistan. Rridu nitkellmu dwar il-Pakistan u koll, iżda l-mistoqsija tiegħi hija sem ta' Russja il-forum organizzat minn Medjevedev f'Juroslav Teċurilu li jena kont prezenti għalih il-predeċessur tijak, il-sur Robertson, kien disponibli f'dak il-forum għal diskussjoni u kien ċar li kien hemm ħafna sinjali ta' bil bejn l-Istati membri u r-Russja biex niprofdu appoġġ mill- tal-kuruturi dan minnaħa tar-Russja ma kien hemm l-ebda qbil minnaħa l-oħra bejn ir-Russja u n-NATO dwar kemm hija lesta li tiħu sem f'din l-istadju tan deċiżiv biex nsolvu l-konflitt fl-Afganistan. Grazzi. Grazie onorevole Ciurkaschi. La parola Grazzi. Naddi l-kelma l-onorevoli Lizek, viċi-president tas sottokomitat tal-Sigurta u Difiża. Tlet minuti. Grazie President, Segretari Ġenerali. Najtu garantixxi sigurtà għal bosta pajjiżi fl-Ewropa u fid-dinja. U għalhekk nixtieq nistaqsi mistoqsija dwar il-pajjiżi li ma jħassuhomx siguri għaliex mhumiex membri ta' nato Iżda għalu li forsi jistgħu jsiru membri tal-NATO, pereżempju l ukrajina u l-Ġorġa. Is-sitwazzjoni nbidlet f'dawn il-pajjiżi f'dawn l-aħħar snin u l-affarijiet saru aktar komplessi. U għalhekk nixtieq nistaqsi lill-Segretarju Ġenerali jekk aċċettax id-deċiżjoni li ħa il-President tal ukrajina u dan għandu x'jaqsam mal-isħobija fil-ġejjeni tal ukrajina fil-NATO. Nafu li situazzjonija hija waħda komplikata ħafna, hemm differenzi fl-opinjonijiet, jiddependi li ma naħa fil-politika inti tagħmel parti minna fl ukrajina Iżda kien hemm tentattiv li jkun hemm sħobija minnaħa tal ukrajina fin-NATO xi darba. Fir rigward il-Ġorġa Din għal darboħrija situazzjoni komplikata ħafna, rridu ħabtu weċna maħħa, iżda memx dubji minnaħa ta' soċjetà fil-ġorġa u l-maġġoranza tal-partiti politiċi, inkluż il-gvern u jinkludu wkoll il-president, jixtiequ jissieħbu l-ġorġa definitivament tixtieq taqdir rwol attiv u għalhekk nistaqsi x'inhuma l-prospettivi tal-Ġorġa fil ġajjini Grazzi sorlizek. Jiddispjaċini li ħajkolli nibda mill-bidu tal-diskorsi tal Klimiġin li ġejjin l naqqas il-ħin għal żewġ minuti. Jiddispjaċin huma mistednin iżda rrid permetti li kulħadd ikun jista' jitkellem. L-Onorevoli Zingares, President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Sejmas tal-Litwanja. Żewġ minuti. Uh, uh, dear Secretary General. Aziz Segretarju Ġenerali, aħna suddisfatti ħafna li l-biraħ inti bat dokument ewlieni lill-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali biex nadottaw flimkien miegħek il-strateġija komuni. Iżda l-istati membri eh, il-pajizi membri ġodda tan-NATO u l-pajizi tal-Unjoni Ewropea għadhom qed jaħdmu dwar il-preżenza tan-NATO fl-ispazju tagħna u għalhekk nixtieq nistaqsik. Iva aħna ħerqana li inti u kuntenti li inti semmejt il-ħames paragrafu u l-obbligu ta' NATO bħal numru wieħed illum. Iżda għatem kanali u pjanijiet oħra kif nistaw ngħixu fl-imkien f'dan l-ispazju tagħna minkejja li naftit snin li sħibna fin-NATO hemm preżenza aktar serja m'għandix taqsam mal-ġirien tagħna fl-Lvant. fl lvant iżda għandna jkollna żvilupp il-qoddim u għalhekk mill-punt di vista irrid ikun hemm tagħna irrid aktar prezenza viżibbli fil-pajjiż tagħna, speċjalment fil spazju Baltiku, nafu li hemm taqsima waħda fis-seħħ u rridu naraw kif irridu nseħħu din it-taqsima li tider li waħda temporanja, kif ħanamlu biex din tider iktar permanenti? Grazie onorevole Zingaris. Grazie onorevole Zingaris. L'onorevole Coppa, zoċ minuti. Grazie. Sur Rasmussen, nishtiq nistaqsik nsegwi f'dak li qal Sur Danjan dwar l-ċivili. L-ideja f'nejtu li nimxu lejn eh, ġestjoni ta' krizi Għal ħafna minna fil-Parlament Ewropew dan fisser li jkun irdupjar għal xejn tal-isforzi għaliex l-Unjoni Ewropea diġà hija tur importanti f'dan il-qasam. Għalek sakemm temm li neċessarju li niftħu diskussjoni li tista' twassal għal sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u NATO għal kooperazzjoni ċivili u militari fil-qafas li L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri diġà jistgħu joffru dawn il-kapaċitajiet meta żewġ organizzazzjonijiet qegħdin jaħdmu fl-istess zona ta' kriżi u għalhekk nixtieq intenni li l-Parlament Ewropew li jappoġġa il-fatt li kwalinkwa kooperazzjoni ma tix tkun skapitu tal-iżviluppi u l-kapaċitajiet tal-żewġ organizzazzjonijiet u tirrispetta wkoll l-obbligi ta' ċerti stati membri. Grazzi. Grazie onorevoli Coppa. Grazie onorevoli Coppa. Naddu sal-kelma l-onorevoli Njofitu, president tal-Kumitat tal affarid Barranin tal-Parlament ta' Ċipru. Għal minuti. President, palma sħat u palma għal il-Segretarju Ġenerali tan NATO Abel. Rridu naraw li nżidu l-kooperazzjoni bejn NATO u l-Unjoni Ewropea wara dħul fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. Nafu li hemm xi problemi fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u NATO. Il-Kumitat Speċjali mwaqqaf mill-Sinjura Albright, l-ex segretarju tal-Istat, ħareġ rapport wara diskussjoni mal esperti għal qafas aktar usa għannejtu aktar strateġiku u għalhekk nixtieq insemmi l-komplementarità sħiħa bejn l-Unjoni Ewropea u NATO li ħatkun essenzjali. Iżda din il-komplementarjetà sħiħa hija possibbli biss jekk dawk il-membri li mhux parti minn NATO u dawk membri li huma parti mill-Unjoni Ewropea iżda mhux minn NATO f-trasparenza u faktar ċarezza ma ta' jkunem attivitajiet li jitwetqu. ekti kommenta fuq il rapport tal signora Albright. Jekk jogħġbok. Grazie onorevoli Neofit. Eh, Grazie onorevoli Sassur Giannaco fil-Pisem il parlamento Europeo. Grazie ħafna, President. Grazzi, Segretarju Ġenerali, li ġej hawnhekk illum. Żewġ domandi fil-qosor l-ewwel nett. x'inhu t-teddit ta' vera li hemm rigward tal-paċi skont in-NATO. Tieni domanda. Fl-Afganistan aħna qed naraw li fil-gwar ġenament l-istituzzjonijiet demokratiċi mi tantx i sejra tajjeb. Taħseb li in-NATO ser qatt ser titlaq mill-Afganistan u li s-sistema mibnija fl-Afganistan ser taħdem mod tajjeb jew inkella eh, dak li qed nippruvaw nagħmlu ser ikun għal xejn. Grazzi. Eh, Sur Arlaki żewġ minuti il-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Afganistan. Grazzi ħafna jattini darbi li qed nisimma' hawnhekk fuq dan il-Kumitat u jkolli najt li na mira passjoni tiegħek li għandek fid difiża tan-NATO u li qed tipprova tikkonvinċina li n-NATO għada importanti u għada għadu ħaqqa li teżisti. Xi kultant inti tkun konvinċenti, xi kultant le. Per eżempju, cyber terrorism, dan huwa għateddida kbira ħafna li għalli għanna mżon in-NATO biex tiddefendina jekk joħġba prova konvinċini li l-attakki ċibernetiċi ma daqshekk eh, perikolużi u jekk għandniex bżon in-NATO biex tiddefendina minn din it teddina Tini domanda, il-Komand Militari ta' NATO fl-Afganistan ġemma l-oħra ħareċ linji gwida ġodda biex jaraw kif ser jintef 14 biljun dollaru kull sena. Jingħad f'dan il-memorandum li aħna nofqu ħafna flejes minn da u b'oversight insuffiċenti dan iwassal għal inqas korruzzjoni jagħti fondi għal ċertu operazzjonijiet Sa minn l-ulju li għadda f'dan il-komitat jiena rajt il-kontest fejn jiena u t-tax il-membri parlamentari ieħor batna l-Kummissjoni u ma rċivejna l-ebda risposta. L-ewwel net jiena napprezza ħafna reazzjoni da sekk maġla minn naħa nato u id-domanda tiegħi hija dan huwa minħabba l-intervent tagħkom u intom tgħidu li tomx konxi tal-problema Jo hija biss koincidenza, grazzi. Grazzi, Sir Arlacchi. Iċ-ċer liħor l kumitat tal-Affarijiet Barranin minn Belġum. Segretarju Ġenerali, grazzi għal kummenti tiegħek l-ewwel net. Minħabba il-kobor ta' din it-teddida Jista' jkun li n nata tkun trid titratta l-problemi politiċi kollha li nitrat niffaċċaw l-enerġija, is-cyber, kwistjonijiet ta' sikurtà tal-ikel, eċetera. Mbagħad ikollna l-paradoss li istituzzjoni ta' difiża u sigurtà ikollna tipprova titratta l-isfidi kollha politiċi li qed niffaċċaw. Umbat hemm ukoll kwistjonijiet ta' preemptive measures iżda jien irid inkun naf iktar eżattament x'tip ta' mandat internazzjonali in-NATO ser ikollu biex twarrab kull azzjoni preemptive. L-Unjoni Ewropea bħalissa qiegħda tibni il servizzi barranin. Inti kif tara NATO fi żmien meta l-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova tadotta din it-tip ta' organizzazzjoni sieħa din il-ħaġa diplomatika sħiħa kif jgħid it-trattat ta' Lisbona. Grazzi Segretarju Ġenerali għal kummenti li tista' tgħidilna dwar dawn id-domandi. Grazzi il-Sur Mawn. Sena Sur Kalem. Grazzi President, Segretarju Ġenerali, nixtieq nirringrazzjak għal kummenti tiegħek. Xi kollegi qalu semmew diġà l-attakki ċibernetiċi u d domanda tiegħi hija f'każ ta' attakk ċibernetiku. Ir-rispons komuni tan-NATO huwa wieħed li jagħmel sens bħalma jiġi f'każ ta' attakk militari fi kliem ieħor huwa possibbli li ikonna il-Cyber Defense Strategy komuni nafu li jekk f'każ ta' attakk eh, din taħdem fi żmien ftit sekondi. U kol intwera interess li niġbru flimkien l-intelligenza tal aljati tan-NATO u il-membri ta' l-Unjoni Ewropea. Tista' tinformana kif din qiegħda tipprogressa kif qed timxi l-qudiem, nixtieq ukoll infakkarkom dwar il- komplementarity li hemm u l-kooperazzjoni bejn il-membri tan-NATO u tal-Unjoni Ewropea u l parlament Ewropew għal li istati membri kollha minkejja l-membership tan-NATO għandhom jipparteċipaw fil-laqat tan-NATO u tal-Unjoni Ewropea. Tista' ssir din il-kwistjoni hija xi ħaġa possibbli. Grazzi, is-Sur Kejlem. Sinjura Losing għal żewġ minuti. Grazzi Sur Rasmussen, jiena grasa ħafna tal-li għandi l-opportunità li nsaqsik ċertu domandi hemm żewġ aspetti li jiena nixtieq insemmi, aspetti li ġa semmejna u nixtieq insaqsi xi domandi. Sa il-kontenut għal rakkomandazzjonijiet min-naħa tal-Unjoni Ewropea u n NATO minn frar 12 ta' frar din is-sena dwar il-kooperazzjoni tan-NATO ġew prodotti u jekk taraw eżattament il-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' 16 ta' Settembru, is-Sinjura Ashton, rappreżentant Oli, ta' hija mistennija li tagħmel xi ħaġa biex iżid kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO. Intom tista' taraw allura li dan jista' jseħħ? billi inżomu ma' rakkomandazzjonijiet ta' fras 2010. ma' eżattament dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma aċċessibbli pubblikament għaliex ma nafx xinu ma jena? U jekk mhumiex għala mhumiex disponibbli. Issa fir-rigward tal-armi ta' distruzzjoni tal-massa. Fir-rigward tal-Istati Uniti u l-armi nukleari tagħha il-Ministra Affarijiet Barranin Ġermanis jixtieqhom li jiġu ritirati iżda Stati Uniti tal-Amerika tridom jibqaw fejn huma. Tafu li għandu rapport NATO ta' l-2020 din deċiżjoni se tkun waħda vinkolanti ser or jew se tkun ehm, dipendenti fiħdan eh, l-Alleanza jew inkella ser jkun fidejn l-istati kull stat membru indipendenti biex jara jekk ser ikollu armi ta' dan it-tip fil-pajjiżu jew le. Grazzi, Sinjora Lezing, Sinjora Nate. Grazzi ħafna Segretarju Ġenerali għatta pjaċir li inti għatawnek maħna u allura l darbohra nerġa nil-qag f'dan il-parlament u waqt din il-laqa interparlamentari. Inti prezentajtinna il- stampa ta' probabbilment se tkun l-istrateġija l-ġita NATO. Kolli ngħid li min-naħa jiena nifhem li ser ikun hemm min jinsisti fuq il-bini ta' xi kapaċitajiet ta' ċivili iżda fl-istess ħin fej l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea jitini batu biex jippruvaw jilħqu l-impenji tagħhom stess U fir rigward tax xogħol taċ ċivil li xtieq ngħidilkom li m'għandniex nirrepetu x-xogħlijiet. Ukoll. Fir rigward ta' relazzjonijiet mar Russja, bosta mill-kelliema ta' qabel b'mod dirett jew indirett irreferew għal xi vicinat differenti diffiċli bħal fatt pereżempju li russja hija waħda mill-ġirien tagħhom u allura r-relazzjoni bejn in-NATO u r-Russja hija waħda importanti ħafna. Kif taraw eh, l-iżvilupp ta' dawn kollu fil-futur? Grazzi. Grazzi, Sinjura Nate. Is-sur tanek żewġ minuti. Sir President, eh, jina kontent li jinti erġajt jgħat għawnek maħna. Jina nappoġġa relazzjoni ta' koordinazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO u koll il-ġdida ta' eh, kontra xol doppju. Jiena innotajt dan l-aħħar li kienem rida tajba ħafna fir gbar ta' prezenza tal-membri parlamentari Ewropej. Domanda tiegħi hija doppja. Kif ser insolvu l-problema tal-vito ta' Turkija fir rigward tal-kwistjoni ta' Ċipru u x'nistgħu nagħmlu fir rigward tal-unifikazzjoni tal-viża uh, f'dan il-pajjiż. Issa kien hemm kwistjoni dwar tkabbir tan-NATO u tal-Unjoni Ewropea per eżempju l-Albanija diġa tinsab ġewwa e, in-NATO għal kemm hemm problemi parlamentari iżda għadhom ma kisbitx l-istatus tal-liberalizzazzjoni tal-viża tal-Unjoni Ewropea. Kontrarju għas serbja li għandha liberalizzazzjoni tal-viża tal-Unjoni Ewropea iżda mhijiex edha l-bot ħafna mill-membership e, e, tan-NATO. Għal daqstant nidru li qegħdin il fuq situazzjonijiet għan livelli varji ħafna bejn dawn iż-żewġ pajjiżi. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-Afrika, pereżempju l-missjoni tal-Atalanta, vantaġġi fl-opinjoni tiegħi huma li l-missjoni tal-CSDP hija ħafna aktar attrajenti mm, għal ċertu pajjiżi oħra bħal pereżempju għall indja li ma tantx lesta li tipparteċipa ċertu missjonijiet. Issa fir rigward sar Russja, li dejjem opponiet il tħubija tal-Ukrajina pereżempju fil-nazzjonijiet fin-NATO issa wkoll atturi interessi differenti u allura forsi fil-gwart tal-istorja tal-Estonja bil-cyber attacks uh, Moska wkoll forsi qed qis it tal-Unjoni Ewropea bħalma tibza mill u qed tibza minn NATO. Grazzi ħafna. Segretarju Ġenerali, grazzi tal-li għamilt l-istrateġija tan-NATO fil-qosor ħafna. Inti tkellimt ukoll dwar partnership strateġiku bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO. Jiena naħseb li għedin nizgerf xi ftit hawnhekk għaliex aħna fl-Unjoni Ewropea għandna ħafna partnership strateġiku mal-Belarus u l-Ukrajina fejn aħna qed niddiskutu wkoll waħda mar-Russja u probabbilment se ikollna diskussjonijiet mat-Turkija dwar dan is-suġġett u għaldaqstant eh, dak li għandna bżonn huwa l-Alleanza tas-Sigurtà u hemm dawn l-istati membri li għandhom siħba transatlantiċi. X'tasbu li huma t-tanzijiet għal partnership strateġiku mar Russja. X'inhi l proposta mal-Ministru ta' Difiża tal-Ġermanja li jaħseb li il-fat li Russja tidħol fin-NATO hija xi ħaġa li tista' ssir fil-futur? U l-fatt li riċentament il-President Mefdev tkellmu dwar dan ukoll għal daqsant jidher li dinja kwistjoni qed tiġi trattata bis-serjetà ħafna. Fir-rigward ta' strateġija, intom lesti għal din it-tip ta' għażla qed nitkellmu dwar ehm, tkabbir tal-vant għan NATO dan se jagħmel parti minn kunċett ġdid nixtieq li jkolli stampa iktar ċara hawnhekk. X'taħsbu dwar il-proposta ta' Medvedev għal eh, arkitettura ġdida ta' sigurtà fl-Ewropa? U x'inhi l-opinjoni tiegħek biex ninkludu r-Russja bħala membru tan-NATO? Grazzi, issa naddu għas-Sur Landberger. Grazzi, President. Segretarju Ġenerali, grazzi għal prezenza u rida tiegħek biex tikkoopera mal-Unjoni Ewropea nixtieq insaqsik dwar il russja Em rieda biex indaħlu l russja f'dawn l-isforzi kollha mill-esperjenza tiegħek stess hemm xi ċans li nikkonvinċu li Russja fuq ċertu impenji li għandhom jiġu implementati u mhux joqogħdu jgħadduhom biżmien. Bekk ir-Russja tkun imsieħba ta' vera u waħda ta' min jarbod fuqha differenti mis-sitwazzjoni kif inhi llum. Ġifieri li nagħtu mbagħad jitkellem ma' msiħeb. U eżempju ċaj ħafna u dak fil fat tal-Kawkasus. Grazzi ħafna Sir Landsbergis. Nixtieq insaqsik jekk inti taħsibx li review tal-konċett strateġiku tan-NATO u wiex mibdul f'dak li huwa meqjus bħala d dottrina l-ġdida tal-armi ta' distruzzjoni tal-massa u il-poter uh, nukleari. U koll um, skont kif qalet l-amministrazzjoni ta' Obama u kol fl-aħħar konferenza ta' review tal-MPT u nixti u kol insaqsikom fil gwart ta' l-attakki ta' cyber eh, tasbu li artiklu 5 ta' NATO jinkludi reazzjoni għall attakki ċibernetiċi jiena nixti insaqsik jekk inti taħsibx li fil-rigward ta' dan l-approċ il-ġdid għal prevenzjoni tal-kriżi u wkoll organizzazzjonijiet intom taħsbu li l-alleanza militari qiegħda tinbidel u fl-aħħar intom bħala segretarji ġenerali tan NATO għettu li l-Istati Uniti li ċertu mezzi ta' tilġaw l-Afganistan mux biss kontra liġi internazjonali iżda u koll, eh, ovvijament jgħan ħafna ħsar ċivil u dan jista u koll jgħamil ħsara fil-futur l-NATO għaliex x'nies jistgħu mbagħad isegwu dak l-eżempju. Grazzi Sinjura Gomez l kellim tagħna sur Vajgen. Grazzi Segretarju Ġenerali. il diskors tijak dwar ta' diġdijt għajem kwistjonijiet ġodda. Jien ukoll naħseb bħal ħafna oħraj li n-NATO għandha turi xi tip ta' autokontroll fi rigward ta' identifikazzjoni ta' teddit ġdid. dawn it-teddit li joħorġu f'dinjiet differenti ta' ta' differenzi reliġjużi u kulturali. Jien nixtieq ngħidlek li intu koll ikkontribwixxejt għal dan in-nuqqas ta' ftehim għaliex inti kellek opinjoni partikolari dwar il- cartoons li kienu pubblikati fil-gazzetti daniżi. Jiena naħseb li NATO għandha tirrispetta tal kreattività għandha tibqa' organizzazzjoni ta' diffiża, għandha tevita il-periklu li tiġi miftema bħala xi pulizija globali, tiġi meqjusa bħala xi pulizija globali. Hemm problema oħra nisemmejt illum l-idea ta' Global Missile Shield u din l-idea ma kienieċ aċċettata għat bħala soluzzjoni offruta minn NATO. Aħna rridu NATO priorità lil deċiżjonijiet politiċi u fl-aħħar mill-aħħar nixtieq nsaqsi dan li ġej. Tistgħu timmaġinaw li n-NATO ikollhom rwol kostruttiv biex isibu soluzzjoni paċifika u jippruvaw isibu proċess paċifiku fil-vant nofsani għaliex dawn huma l-ikbar teddidiet. Grazie. Grazie, onorevole Weigel il-Segretarju Ġenerali kienet jieħu nota tisimkom wieħed wieħed u ħdej kull wieħed kienet inniżżel id-domanda. Ma nafx u se jkun daqshekk preċiż fil-tweġibiet. Ħanisimgħuh. Thank you very much indeed for a lot of uh, very relevant. Grazie ħafna ta' mistoqsijiet relevanti li staqsejtu. Niskuża ruħi illi ħan rispondi malajr ħafna għaliex irridu ovvjament nispiċċaw il-qatana. Sur Danġan, kapitlajiet ċivili, uħut ukoll, staqsew l-istess mistoqsija nikkonferma li bħalissa qed nikkonsidraw nistabilixxu kapaċità ċivili zaħira fil-dajn NATO. Mhux bħala kapaċità sabiex nimpenjaw ruħna f'attività ċivili aħna nfrusna ma' kapaċità sabiex nitkellmu ma' organizzazzjoni oħrajn bħal Ġmus Mauda, l-Unjoni Ewropea, l-Bank Dinji. U atturi oħrajn jistaw jikkontribwixxu sabiex insaħħu rikostruzzjoni ċivili u żvilupp. Fuq dan qed nitkellmu aħna. U din il-lezzjoni li talmu minn Afganistan, imma kemm il-Kosovo. Għanna bżon intejbu l abilitat tagħna illi ninteraġixxu ma' istituzzjonijiet ċivili. Għandaq stant mem lebda kontraduzzjoni ma' riforma strutturali tan-NATO u streamlining tal-istrutturi tagħna. għal kontrarju, naħseb li qed noħolqu hawnhekk prioritajiet. n inneħħu iż-żejjed qed nibnu fuq dak illi nistgħu nibnu fuqhom u naħseb illi għandna nsaħħu interazzjoni bej operazzjonijiet militari u eh, ċivil imma ngħidhom ma se kolla bżonn żvilupp ċivili, ma nixtiequ l-interagġi xfaħir ma organizzazzjoni oħrajn kellna mistaqsija fuq it Turkija. Ma narax din bħala xi ħaġa fejn qed inċedu rejna ħajja oħra. Jiena naħseb illi huwa sens komun illi insibu modi pragmatiċi ta' kif nistaw intejbu relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u NATO. Jiena suġġerejt mod pragmatiku illi m'għandux jaqsam mal kwistjoni sensittiva ta' rikonoxximent ta' ċipru. M'għandux jaqsam laqqas ma' negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija. Imma fin-nofs naħseb nistgħu nsibu mezzi pragmatiċi kif nimxu l-qoddim. Dan ukoll b'risposta għal uħut minn mistoqsijiet li ġew mistoqsija llum. Dan huwa pakkett u parti mill-pakkett huwa illi il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, is-27 pajjiż għandhom ikunu jistgħu jipparteċipaw f'kooperazzjoni bejn unjoni Ewropea u NATO. Pero, minnaħa l-oħra l-Unjoni Ewropea għandha tiċċaqlaq sabiex takkomoda ix-xewqat ta' membri tan-NATO il mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Jiena semmejt fejn ta' sigurtà bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea, semmejt arranġament bejn it-Turkija u l-Aġenzija d-Difiża Ewropea u semmejt ukoll l-involviment ta' pajjiżi li mhumiex l-Unjoni Ewropea fit-twassil tal-teħid ta' deċiżjonijiet. Turkija hija t-tieni l-ikbar kontributur lill-missjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Bosnija, ma Turkija mhijiex involuta fit-teħid ta' deċizjonijiet. Il-NATO għanna 19 il-pajis li mumiex tanna NATO li qegħdin fil-kooperazzjoni qajsa fl-Afganistan li dawn involvom fil-laqat u fl-ħar mill-ħar sta għannato li jħu deċizjonijiet. U fl-ħar mill laħar l-Unjoni Ewropea għandu d deċizjonijiet. Imma dan ma jinkludix l-involviment ta' dawk il-mumiex membri fit-teħid ta' deċiżjonijiet jekk dawn jikkontribwixxu għall-operazzjonijiet tagħna. Jiena ta' sew nittamel nistgħu nimxu il qoddim f'din id-direzzjoni. Sur Sukaski, Naħseb li aħna namlu li nistaw sabiex nikkoordinaw bej l-Unjoni Ewropea u NATO għal dak li għandu xaqsam l-Afganistan. F'Kabul għandna rappreżentanti speċjali u napprezza li l-Unjoni Ewropea saħal ħatret rappreżentant wieħed li jaħdem mill-qrib ma' rappreżentant ġivili tan-NATO kif ukoll ir-rappreżentant speċjali ta' ġnus Mauda. U dan kollha jikkoperaw mal koalizzjoni ISF. Dawn kolli għafol xejn u l-daqstan tanna skwadra tal-ħolm nistaw najdu f'Kabul. Fit-summit tal-Lisbona u kol ħan istednu l-Unjoni Ewropea sabiex t-parteċipa f-summit ISF e u jina stedint l-President Van Rompuy, l president Barroso, sabiex jattendu għallaqa għajza fejn niddiskutu l-Afganistan. Għalla sanna sabit namlu ħafna. Sur Zukaski talab ukoll kontribuzzjoni kbar mir russja fil-missjoni fl-Afganistan. Deċembru li għadda, zort il-Russja u għadna għandkom tiprovdu eh, helikopters għall-armata afgana palissa nikkonsidraw dan mar Russja u ħarġu bi proposta se nistudjawa u nittama li nirġistraw progress. Fi preżenti Russja ġa provdit faċilità ta' tranzitu għat-truppi tagħna fl-Afganistan. Qed nikkoperaw ukoll fuq il-ġlida kontra n narkotiċi fl-Azja ċentrali u fl-Afganistan. Sur Lizek, jina kelli laqa mal-President Ukrajin Janukovic il-ġumma li għaddit u jina nirrispetta bisħiħ id-deċizjoni li tieħdet mill-gvern Ukrajin il-ġdid fuq il-relazzjoni tagħhom man NATO. Xtaqt nisħa il-punt ta' tluq tan NATO il deċizjoni li ħadna fis-summit ta' Bukarest fl-2008 fejn għadna illi l ukrajina u l-Ġorġa ħajsiru membri tan-NATO jekk jixtiequ wkoll jekk jabdu l-kriterji, ma sta għalihom jaraw japplikaw xew le għal sħubija. Il-NATO jaħħaġa għabbażi volontarja jina nirrispetta bisħiħi deċiżjoni tal-Ukrajina. Huma qalu wkoll minnaħ Ukrajina li huma se jobdu l-impenji fih dan il-qafas preżenti ta' kooperazzjoni li qed isir f'kommitat bejn NATO u l-Ukrajina. Sur Zingaris Inti tlabt preżenza akbar tan NATO fis-Stati membri kollha alleati. Dan se jkun parti mill-istrateġija l-ġdida, ġifiri, illi għanna l-intenzjoni nuru prezenza ċara, viżibbli tan-NATO f'territorju alleat, dan jinvolvi eżerċizzi fuq bażi regolari Permettu li nirrimarka wkoll li pajjiżi tan-NATO llum jagħmlu eh, attività ta' pulizija permezz tal-ajru fil-pajjiżi Baltiċi fuq bażi volontarja. U din ħaġa viżibbli u turija ta' solidarjetà fiħdan l-Alleanza tagħna. Kenna l-mistoqsija fuq il-kapacità ċivili jina diġà rispondejt din il-mistoqsija. Mus se jkun hemm duplikar. Din hija kapaċità sabiex ntejbu ir-relazzjoni tagħna b'organizzazzjonijiet ċivili li se jkunu involuti fl-iżvilupp ċivili wkoll. Sur fitu, jina naqbel ma' grupp ta' esperti il-kooperazzjoni bejn NATO u l-Unjoni Ewropea għandha sira bażi ta' trasparenza reċiproka. U jiena diġà sħaqt fuq dan dil kooperazzjoni bejn żewġ organizzazzjonijiet li se tkun kooperazzjoni bejn il-membri kollha taż żewġ organizzazzjonijiet. Signora Dianaku, xinnu ma t teddidit prinċipali fid-dinja tal-lum. Jien ma naħsibx li t teddidit konvenzjonali huma l-aktar probabbli. Jiena nemmen li qoddimna għandna t teddidit ġodda pa' terrorizmu attakki bil-missili. Nista' nsemmi pajjiż. L-Iran. Li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom missili il jistaw il-ħu anka miri fl-Europa. Ija t-dida reali, missili, attakki terroristiċi u cyber attacks, tinta laħar miex teorija biss, dan laħar rajna l-Estonja ġiet attakkata permezz tal-internet biex ngħidu hekk. Dawn huma teddidiet u l-isfidi l-ġodda li għandna qoddimnu aħna l-intenzjoni ntejbu l-kapaċità tagħna li niġġilduhom. Nisura Laċi staqsa għalfejn il-NATO għanda titratta s cyber security. Ipermetu li najt, NATO għanda titratta il-problema għalix attakki permezz tal-internet u jirrappreżentaw jirrapprezentaw teddida reali għal kapaċitajiet militari tagħna u jkoll jirrappreżentaw teddida s-soċjetà kollha kemm hi. U NATO għandha dispożizzjoni tagħha faċilità ta' pjanar, loġistika, illi joħolqu għafas effiċenti ħafna sabiex nġildu attakki permezz tal-internet imma li nizviluppaw il-kapacità tagħna mod ulterjuri fis-snin li ġejjin. Imma dan huwa kol qasam fejn nistgħu nibbenefikaw minn kooperazzjoni aktar mill qrib ma' l-Unjoni Ewropea. Senjura Tjannaku Kukol staqsit in-NATO u se titlaq l-Afganistan il-risposta il, jajva, ma nafux meta ma. Imma lantana u li naddu responsabilta li l-Afgani f'proċess ta' tranzizzjoni gradwali li nittama tibda s-sena d-dihla. Aħna qbinna ma l-ambizjoniet ta' Sur Karzaj illi l-forzi Afgani jieħdu kontroll tal-pajis għal aħħar tal-2014. Jina nistenna li l-trupp internazzjonali jibqaw fl-Afganistan wara li tispiċċa il-missjoni tagħna b'mod eh, b'sens ta' appoġġ, imma ovvjament lantana u li l-Afgani imexxu pajjiżhom. Imma din għandha tkun Dan għandu jkun proċess eh, bazat fuq ċertu kondizjonijiet, ma sax tikom data, imma risposta tiegħi hija iva. Il-NATO ħatħalli l-Afganistan meta jippermettu kondizjonijiet. Is-sur maħu staqsini dwar miżuri preventivi li ma leġitimità timxi skont il-liġi internazzjonali nassigurak li n-NATO dejjem se taġġixxi skont il-liġi internazzjonali u l-prinċipji tal-karta ta' ġnus maquda. Il-missjoni tagħna fl-Afganistan hija bbażata fuq mandat ta' ġnus maquda dak fil-Kosovo wkoll bbażat fuq mandat ta' ġnus maquda u aħna operaw. Maneġar ta' kriżi fil-ġejjeni wkoll se seħħ skont il-prinċipji tal-Karta tal-Ġnus Maquda. Napprezza li l-Unjoni Ewropea issa edha tibni servizz estern u jina stabilejt relazzjoni tajbin ma' rappresentant li sinjura Ashton u anka istituzzjonijiet Ewropej oħrajn. Jina fil-fatt nitkellem l-istituzzjonijiet kollha President Van Rompuy, il-President Barroso, President Buzek, rappresentant Oli Ashton. U napprezza ħafna dan id-dialogu mal-parlamentari. Għal daqstant naħseb li għanna nimpernjaw ruħna fuq kull livell. Kellam, um, yes, about... Ivan, dwar l-attakki fuq l-internet, aħna bħalissa qed niżviluppaw kapaċitajiet sabiex nwieġbu mod komuni jekk ikun meħtieġ għal dawn l-attakki waqqasam ġdid u għalhekk irridu niżviluppaw tassew il-kapaċitajiet tagħna fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell tan-NATO. L-organizzazzjoni tan-NATO tiġi attakkata kuljum biex ngħidu hekk u għalhekk iridu ntejbu il-difiża komuni tagħna. Signora Losing hija mistoqsija tajba dwar il-konklużjonijiet mill-Kunsill Ewropew. U inti ħadd nota tal-fatt li hemm referenza għal xi proposti u rakkomandazzjonijiet li tresqu mill-Unjoni Ewropea lejn NATO Jiena tassew ma nafx jekk dawn il-proposti ġew xi pubblikati min-naħa tal-Unjoni Ewropea, iżda f'dak il-każ sta l-Unjoni Ewropea li tiddeċidi. Nista' nikkonferma li jiena rċevejt xi proposti konkreti. Madanakollu jiena nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal fatt li l konklużjonijiet tal-Kunsell Ewropew jgħidu li rridu mmorru lil lin minn dawn il-proposti u nixtieq nisħaq dan għaliex jiena napprezza l-proposti li tresquli iżda ma naħsibx li jipprovdu il-pjattaforma neċessarja biex namlu tassow żvilupp ġdid fir-relazzjonijiet tagħna. U għalhekk qed nagħmel diskussjonijiet li għadhom għaddejjin mal-Baronessa Ashton u mar rappreżentanti Ewropej. Fuq l-armi nukleari Iva fl-aħħar mill-aħħar politika ta' sigurtà li tinkludi politika ta' nuklear hija deċiżjoni nazzjonali. Iżda binna fin-NATO li deċiżjoni f'pajjiż partikolari jista' jkollha impatti fuq deċiżjonijiet ta' pajjiżi oħra u għalhekk aħna mpenjajna ruħna biex ikun hemm konsultazzjoni qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet u qabel ma jittieħdu l-passi. Għalhekk hemm spirtu ta' konsens fiħdan il-NATO. Iżda jena nishtiq nisħaq li deċiżjonijiet bħal dawn fl-aħħar mill-aħħar huma deċiżjonijiet nazzjonali. Iżda huwa possibbli li l-ġnus jiddeċidu li jieħdu deċiżjonijiet f'kooperazzjoni biss mal-oħrajn. Fuq Enemy Nights u Sur Schulz kol semmu l- Russja u kif qed jiżvolġu l-affarijiet huwa kwistjoni importanti ħafna. Is-sur Schulz l-ewwel net staqsini nistgħu nimmaġinaw bħala li Russja tkun membru fil-ġejjini ta' NATO. Mela, jiena nixtieq ngħid li l-artiklu numru 10 ta' trattat ta' NATO jgħid li l-alleanza tista' tistieden kwalinkwa pajjiż Ewropew li jinsab pożizzjoni li jikontribwixxu għas-sigurtà tal tan-NATO u anki skont it-trattat nistgħu nistiednu dawn il-pajjiżi biex jissieħbu. u dan japplika l-pajjiżi Ewropej kollha. U għalhekk f'dak ir-rigward mhux qed niskludu lil ħadd. Madanakollu, kollu, minkejja li dan ma naħsibx li hija perspettiva realistika li naraw ir-Russja bħala membru tan-NATO u laqas applikaw minn tal-inqas. U għalhekk Jiena ntqajt l ambasġatur tar Russja fuq NATO li qatt huma ser japplikaw. Iżda, jiena naħseb li mod realistiku l-qoddim huwa li niżviluppaw dak li nsejjaħ subija strateġika bejn in-NATO u r-Russja. Dan għaliex minkejja li aħna għandna til-wimit tagħna u taħdidit tagħna mar-Russja u nuqqas taqbil fuq il-Ġorġa u kwistjonijiet oħrajn. Hemm oqsma oħra ċarament fejn hemm interess reċiproku. L-Afganistan, pereżempju, huwa wieħed minnhom iżda anki l-ġlida kontra il-terrorizmu, il-drogi, il-difiża kontra il-missili li hija qafas li ju qasam li nistaw nikoperaw ħafna fih. Jena nħoss li għanna nizviluppaw kooperazzjoni pratika f'dawk l-oqsma li aħna għan etna ħabtu wiċna l-istess fidi ta' sigurta. U nishtiq nisħaq difiża kontra il-missili. Palme diġa, aħna qed niffaċċaw tedida vera u kontra tedida vera nabżon difiza ta' vera. Jekk niddeċidu niżviluppaw sistema ta' difiża kontra l-missili bażata minn NATO jista fisser li ma jkunx hemm kooperazzjoni għaliex militarment il-parteċipazzjoni tagħhom tipprovdilna b'aktar faċilitajiet ta' effiċenza, aktar trasparenza u politikament għaliex juri li difiża kontra l-missili mhijiex diretta kontra r-Russja. Tista' toħloq qafas ta' sigurtà ta' vera li kopri il-żona kollha minn Vladivostok għal Vancouver. U għalhekk flok nitkellmu dwar trattati u dokumenti, b'dak il-mod nkunu qed nitkellmu dwar sigurtà ta' vera li hija importanti għal ċittadini Ek naħseb li r-relazzjoni tagħna tista' tevolvi. Sur Tenek staqsini dwar il-Balkani. Iva, l-opinjoni tiegħi hija li nara l-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent jintegraw ruhom fil-NATO u anke fl-Unjoni Ewropea jista' jkun hemm veloċitajiet differenti naqbel irridu nirrispettaw id differenzi fil-aspirazzjonijiet awra atlantiċi iżda NATO għamlet progress. Aħna garantajna l-aċċess lil Montenegro b'kundizzjonijiet eh, partikolari għamilna l-istess mal-Bosnija u aħna lesti nibdow eh, negozjati ta' adeżjoni ma' Skopje meta jkun hemm soluzzjoni reċiproka tajba dwar l-isem tal-fajrum u nittama li jkun hemm progress anke fir-relazzjonijiet tagħna mas-Serbja wkoll. Għalek, <clears throat> jiena ottimista fuq l-iżviluppi tal-ġejjieni fil-Balkani. Signora Gomez sitni dwar il-politiki tan nuklear fil-konċetti strateġiċi l-ġodda. Aħna tamlu negozjati bħalissa dwar il-konċett strateġiku l-ġdejt. Iżda naħseb l-bilanċ ser ikun li minnaħa aħna nkunu parti mill-viżjoni ta' dinja ħilsa mill-nuklear, iżda fl-istess ħin nisħu li la darba għadhom jeżistu l-armi nukleari għanna bżon deterrent nukleari ta' veru. Iżda eja naħdmu fid-direzzjoni li innaqsu dipendenza fuq l-armi nukleari. L-attakki fuq l-internet jista' sir avveniment tal-artiklu numru 5 qatt ma tista' tajser jiġri fin-NATO l-istruttura hija tali li skont it-trattat tagħna kwalinkwa alleat jista' jitlob li jkun hemm konsultazzjonijiet. Jekk il-pajjiż iħossu meddet skont l-artiklu numru 4 u jekk il-konsultazzjonijiet jaslu għal konklużjoni li rridu nieħdu azzjoni konġunta, dan jista' jwassal eventwalment li ssir azzjoni taħt l-artiklu numru 5 għalhekk potenzjalment iva għal risposta għal domanda tiegħek. U fl-aħħar is-Sur Weigel le NATO mhux ser tkun pulizija globali biex ngħidu hekk. Żgur li le. Iżda rridu narfu li jekk aħna rridu nħarsu ċ-ċittadini tagħna fid-dinja tal-lum mod effettiv, irridu nindirizzaw ukoll it-tedidiet u l-isfidi l-ġodda mod effettiv. Anke f'dak li għandu x'jaqsam mat-terrorizmu u eventwalment li nattakkaw l-terrorizmu fl-eruq tiegħu bħal pereżempju bħal seħ fl-Afganistan. Għalhekk aħna mhux pulizija globali, mhux għassa globali, iżda rridu nagħmlu difiża territorjali għal ċittadini tagħna u nagħmluha b'mod effettiv. U fl-aħħar fuq il-Vant Nofsani għadu stadju prematur li niddiskutu bħalissa fuq ir-rwol tal-ġejjieni tal-forzi internazzjonali fil-Vant Nofsani ġala darba memx ftejm ta' paċi. Iżda, ejja naraw li nasbu mod ottimist unżommu mal-vizjoni tagħna u ngħidu li eventwalment jista' jkun hemm patt ta' paċi. F'dak il-każ imbagħad naħseb li jkollna bżonn il-preżenza tal-forzi internazzjonali fil-vant nofsani biex ikun hemm monitoraġġ u kontroll ta' dan il-ftehim ta' paċi. Nistgħu nimmaġinaw rwol tan NATO f'dak il-każ ma nafx. Iżda sissa l-tweġiba tagħna kienet li jekk ikun hemm ftehim ta' paċi, jekk il-partijiet jitolbu l-lajnuna tagħna u jekk il-ġnus maquda jitolbu għal missjoni bħal din, imbagħad l-alleati tan-NATO jistgħu jibdew jikkonsidraw dan. Dik hija l-pożizzjoni tagħna bħalissa iżda naħseb li l-ewwel pass ser ikun li nelaboraw patt ta' paċi u dak huwa xogħol qiebes tagħna. Nittama li nkunu ta' suċċess, nittama li dawk kollha involuti jkollhom suċċess għax dan il-konflitt huwa il-qalba ta' ħafna tensjonijiet u konflitti fid-dinja bħalissa. U għalhekk tkun kontribut siwa ħafna enormi għal paċi u stabilta jekk dan il-konflitt jiġi solvut. Grazzi. Grazie Segretario Generale. Mm, prima... Grazie Segretario Generali. Qabel ma nikkonkludi mill-ringrazzjamenti, forse namel kumment ta' elu, jekk irid jagħmlu dan jista' jagħmlu s-sur Danġan, nixtieq ngħid li smajt kumment mill-kollega Lizek u xtaqt irressaqlek dan il-komment għaliex ġimatejn ilu kelli l-opportunità li niltaqa mal-President tal-Ġorġa li kien fi żjara eh, fi Brussell u naħseb li inti rapporter fuq din is-suġġett u għamil domanda u forsi s-Segretarju Ġenerali jista' xaħġa xi ħaġa dwar l-evoluzzjoni u dwar ix-xenarju li hemm fuq din il-kwistjoni tal-Ġorġa jekk jogħġbok. Yes, indeed. Um... Iva, jina semmejt l ukrajina u fil gwart tal-Dorġa l-punta tluqtana u fil-fat l-istess. Deċizjoni li aħna għandna fil-summit ta' Bukarest fil-2008 u emmek eh, neto deċidiet ġo Bukarest fil-2008 li l dorġa s-sir membru tan NATO. Ovvijament dejjem jekk huma jilħu il-kriterji meħtieġa u fid-dawl tal-avvenimenti ta' wisu tal-2008 aħna stabilixxejna kummissjoni bejn in-NATO u l-Ġerġa u l-kooperazzjoni tagħna mal-Ġorġa isseħ fiħdan din dan dan il-kumitat għandna laqat regolari fuq livell politiku wkoll Kull ġorġa għanda ispirazzjonijiet Atlantiċi, ċari ħafna, u għahna ser inkomplu nassistu lil ġorġa fir riformi meħtieġa uh, fis soċjetà tagħha u kol il-ġimgħa ta' il-ġimgħa stess jiena ħamur di u ser niddiskuti pratikament mal-mexxejja politiċi ġewwa Ġorġa u dan din hija xhieda oħra tal-impenn tagħna lejn il-Ġorġa u allura dak li qed nara jiena huwa li l-kooperazzjoni mal-Ġorġa ser tiżviluppa fih dan il-qafas tal-Kummissjoni tan-NATO u l-Ġorġa. Grazie ħafna tal-li kondaqsek eh, preċisan kaf din il risposta Kenna numru konsistenti ħafna ta' mistoqsijiet. Anka jekk konna qed naħdmu finijiet ristesti ma' xorta esprimejt ruħek moċċar ħafna. Naħseb li laqa tal-lum kienet utli ħafna ennitna nifmu aħjar ir-responsabiltajiet tagħna u anke l-isfidi għal dak li nxaqsam it-tibdil kemm wara trattat tal Lisbona kif ukoll għal dak li nxaqsam ir-reviżjoni tal-politika ta' l-Unjoni u NATO flimkien. Imma l-idjat ovvjament jimxu fuq il-riġnejn tal-bnedmin u ukoll stat ngħid illi minn dak li għattu intom u anka mill għali sur Rasmussen, mux bis il-kapacità tijak sur Rasmussen u l-komunikazzjoni maħna kienet effettiva ħafna. Inti kont preċiż ħafna u trasparenti u koll. Il-ħidma ma tiqaf ħafna mill-affarijiet illi tkellimna dwarhom għadhom għaddejjien għadhom qed jevolvu ma komplessi ħafna imma l-metodu illi bih naħdmu u li eh, nitħattu dwaru hija xi ħaġa illi hija valida ħafna. Grazzi ħafna u narawk dal-watt. prima che i colleghi dei parlamenti nazionali. Qabel ma jħalluna l-kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali, staqna ringrazzjom għal-prezenza tagħhom, għall-spiritu ta' kollaborazzjoni li jurew, u kol nittama illi jaslu id-dar minkejja il-problemi tal-ajru li għadhom eh, dejjin. Nittama illi dawn il-problemi nsolvu għamma kemm jista' jkun il-vjaġġi tajjeb.